Jekk bil nibdew. I have no intention of doing the chair's announcements whilst Ma nixtieqx li noqgħod nagħti l-aħbarijiet min naħa tal-President jiena u ħin kollu nisma' il-paroli, jiġifieri jekk Grazzi, aħna qegħdin inkomplu bil-laqgħa tagħna ġifieri kif is-soltu nagħmlu jiena ħan nagħmel l-aħbarijiet min-naħa tal-Presidenza kemm għandi l-attenzjoni ta' ftit minnkom għalmenu l-ħatra tal-membri ġodda tal-Kumitat tal-Pariri. Aħna il-Kummissjoni fil-fatt qiegħda tikkonsulta magħna dwar tminja mill-ħatrit tal dawk li kienu maħtura minnaħa tal-kummissarju għal l-Uffiċċju tal-Istatistika l-Eurostat diġà għażel 8 minn dawn il-kandidati u bat is sivis tagħhom lill-Parlament. Il-koordinaturi tal-ikon kif ukoll ir-rapporter tal-ikon għall-Istatistika Ewropea li jum Van Koch fil-fatt jista' jkun ikkonsultat jekk ma kemm m'għandkomx oġġezzjonijiet għal dawn l-ismijiet li kienu proposti, intom tistgħu tagħtu ħarsa lejn is-CV su jista' kemm intom m'għandkom xi oġġezzjonijiet. U sakke ma tibatu u tejdu li li intom kontra jiena nista' nibgħat titra lill president ninformah dwar konsultazzjoni li għamilna u ngħidulu li aħna sodisfatti bil-ħatriet issa ħana ġurnalkom fuq il-trilogi li għaddejjin. Il-Usits numru 5. Għad nisma' ħafna paroli jiena. Kieġobkom. it-tini trilogu beda fil-4 ta' frar fi Strasburgu, da fil-fat jgħat eh, jitkellem dwar ċertu kapitli ta' remuneration il-Konsil għal li jixtieq illi fuq li FMID jista' jkun hemm xi diskussjoni toħrajn. Jekk jogħġobkom jekk tixtiequ li tkomplu titkellmu bejnietkom nista' nieqaf jiena. Mela, il-Kunsil għalu li xtiqu li għamlu iktar armonizzazzjoni fuq l-AIFMD u t-tini parti fuq il-MIFID, iżda fl-istessin ma jixtiqu illi kunem approvazzjoni tal-bidliet fi żewġ dokumenti fi żewġ kazijiet kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsil iddeċidew li jikkonsultaw fuq dawn l-aħħar punti. Ħajkonna l-aħħar trilogu fi 26 ta' frar fi Strasburgu meta tispiċċaw tparla bejnietkom jiena nkun tista' nkompli. Jiena diġà qiegħda f'nofs l-abbarijiet minn ħadd il-President fejn suppost intom iżommu skiet. Mela, kien hemm l-ewwel laqgħa ta' trilogu illi kienet uh, fuq l-istatistika Intertrade u ntlaħaq ftehim mal-Kunsill dwar il-maġġoranza tas-suġġetti li kienu diskussi apparti mill- parti dwar il-komitoloġija minħabba illi l-Kunsil jibu jintroduċi ħafna atti ta' implementazzjoni. u kunsil jaħseb illi l-atti delegati kun iktar xirqa f'dan il-kontest. L-ewwel trilogu, t-tieni trilogu fil-fatt saru dwar ksur ta' liġi tal-kompetizzjoni il deċizjoniet effettivi fuq livell nazzjonal joint and several liability, trasferiment ta' sentenzi kif ukoll ir-rabtiet bej il-limitazzjonijiet ta' danni u ċertu multi li so jkunu imposti aħna besibna illi fifrar nirqu ftejjim u dan it-trilogu li għadni kem semmejtulkom fil-fat meċa tajab ħafna, speċjalment meħabba l-pozizjoni tal-Parlament Ewropew. Dan kien l-ewwel trilogu fuq il-livell ta' kodeċizjoni illi kien twar il-kompetizzjoni ġifiri dan kien storiku bħala moment. Issa dwar il-proċedura minnaħa tal-Parlament Ewropew għanna l-punt dan huwa l-punt fuq l-aġenda numru 11 jekk intom suppost eh, għandkom il-karti tal-vot nistgħu issa ngħaddu bil-votazzjoni. Do you want to? Uh, yeah. Does it work? Test. Yeah, it works, but you have to open it. You have to say which yeah. test. Um, can we open the vote for a test vote? Nistgħu nippruvaw votazzjoni kieġobkom. Yeah. Iva, minħabba li inti kont titkellem fuq il-kwistjoni ta' trilogu tal-Usit, so fil-fatt kont sorpris il-Financial Times ċempluli, u jina kont eh, sorpris ta' xejn mhux ħażin, il-Kunsill mhuwiex qiegħed jara illi jkun hemm organizzazzjoni tal-parti tas sanzjonijiet fuq il-MIFID, iżda għandna partijiet oħrajn fejn naħna din nitkellmu fuq standards iktar baxxi u l-tim tan negozjati ma mhuwiex qed jaqblu ma dan l-approċċ taqt niċċara din minħabba illi kien hemm ċertu n-nis li jinkwetaw minnaħa tal medzi tax-xandir, għalfejn aħna maħniċ nar u dan is-suġġett mhux minħabba li ma naqblux fuq l-enumeration, iżda minħabba li l-Kunsill ma jishtiqx li aħna nimplementaw l-istess standards ta' sanzjonijiet li aħna diġà implementajna f'fajs oħrajn u l-Parlament ma jistax fil-fatt Eh, iċedi fuq ħafna fajs differenti. Jiena xtaqt li nkun ċar kemm jista' jkun dwar dan vera illi huwa tajjeb illi konna kompromess iżda sabiex nilqu kompromess il-bidliet iridu jiġu miż-żewġ naħat mhux biss minn naħa waħda. Grazzi ħafna Iva mela ħanippruvaw il-votazzjoni kieġobkom. Għamlu, votaw. there's two cards plugged in that are Hemm żewġ karti tal-vot li daħaltuhom iżda ma ngħidirx li hemm risposta eżatt mhux qed jaħdmu sew. Tajjeb. Naħseb ranġajna Mela. Punt fil-aġenda numru 11, emenda 5 41 dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess A favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess B favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess C favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess D favur kontra stanzjonijiet għadda. Kompromess E, favur. Kontra stanzjonijiet għadda. L-emenda 65, favur. Kontra astenzjonijiet aħjar namlu um, kontrol permezz tal-votazzjoni elettronika, ħabba li nistordet niprofa nħares la bulin nara minn vota u minn le, ġifiri kħedġobkom. Nara votazzjoni din maddiċ. Kompromess F, favur. Kompromess F, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 86, favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Jekk juġobkom u l-lujdilkom sew, maħabba li diffiċli nara minn qed minna minna minnaħa fejn da bil edajjen Mela, emenda 26 favur kontra aħjar nċekjaw permess mista vot elettroniku. Jekk iġobkom ukoll żommu leħilkom. Żommu tajtu xwes. One more in favour to add when it's closing the vote. And that is. Kulħat vota għaddit kważi b'mod unanimu emenda 87 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ 27 kienet irtirata empl 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet għaddiet. H favur kontra Jekk jġobkom jgħan namlu dan b'votazzjoni elettronika ħabba li mhux għattollu jdejkom sew. Kieġobkom, nefutaw. If you're voting for more people to vote. Mela tfadal erba' persuni li jridu jivvotaw. Fu l-kompromess sekke, akka ħna din nivvotaw. Kieġobkom. Mela tfadal tliet persuni li jridu jivvotaw għaddiet din kienet ċara. Kompromess i. Favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess j. Favur kontra stanzjonijiet għaddiet Kompromess k favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Reġi wieħed favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 33 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Mela l-għan ċekjawa 33. Uh, right, one more against every. Kulħadd tivvota ma ddiċ. Kompromess L favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Reġit tlita. Ara, meta tiqfu titkellmu mbagħad inkomplu sewwa. Reġi tlita, favur. Kontra astenzjonijiet qed nitħawat mela lejja nagħmlu vot elettroniku fuq reġi tlieta. Reġi Reġi 3, Recital 3A. Reġi tlieta, premessa tlieta A. Għaddiet. skużawni minn din il-kamra vera diffiċli biex nara kif qed tivvotaw minn hawnhekk, ġifieri kieġobkom tibqgħu xaddejjin bil-paroli bejnietkom. Emenda 35 favur kontra sanzjoni tad ddiet. Jekk tixtiequ nistgħu niċċekkjaw mela le votaw. Right, I'm closing the vote. Nara il-votazzjoni 23 favur 15 kontra dit, reġi erba favur. Kontra. Astenzjonijiet, aħjar niċċekjaw di reġi erba u kol, kieġabko. Kulħat vota għaddit. Kompromess emme, favur kontra ta' diet Kompromess enne favur kontra ta' diet Jek tixtiequ nistgħu niċċekkjawha kieġobkom ivvutaw. So if you voted, that's carried. Um, wait, wait, because otherwise I'm. Mm, no Tajjeb mela għaddit kompromess o favur. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess P favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi 6 favur kontra astenzjoniet Maddiċ, kompromess E, favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess R, favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Empl tlieta favur kontra astenzjonijiet Nistaw nitċekjaw għadi, nerġaw nivutaw dwar, jek iġobkom. Kulħadd ivvota għala votazzjoni. Għaddiet Emenda 43, favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Reġi seba, favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Reġi 8, favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Reġi 9, favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Reġi 10, favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Reġi 11, favur kontra kontra astenzjonijiet ma diġ reġit nax favur kontra astenzjonijiet aħjar nivutaw bot elettroniku dwar di pero naħseb illi kienet eh, ma diġ di. Tajab l-votazzjoni għaddit. Reġit nax kiena din. Reġi lettax favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Reġi 14 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nistaw issa nagħmlu vot elettroniku fuq il-dokumenta kif kien emendat issa kieġobkom. Perso għada favur, 38 favur. Sani votaw fuq il-rizoluzzjoni kollha kemm jekk votaw. Kulħat Kulħadd vota na votazzjoni 36 favur, persuna għadda kontra mem lebda stenzjonijiet ġifiri. Għaddi taħna maħniċ ħaniftu il-negozjati għadin bil-sib li konna vot parzjali fil-plenarja ta' marzu dan huwa s-sġerament li għanna ġviri issa nistaw naddu għal rapport ta' Sven Giegold. Mafxek kem xaħat xi li forsi jista' jġi flok persuna ta' dejjem. I get, I get a coffee. Iva, okay, if we're all ready, so we've got... Mela, jekk kulħadd lest għandna kompromess għaċef tlet partijiet, l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet nista' nagħmel verifika tat-tieni parti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tilet parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal kompromess AD li tinsib fej, paġna numru 4 żewġ partijiet, l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra stenzjonijiet għaddit tini parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nistaw naddu għal 168 l-ewwel parti minn huwa favur let nġennen donni. Mela, mija, emenda 168 dan minu favur, kontra. Assenzjonijiet se jkolli namel verifika elettronika. Emenda 168 u oħrajn. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, għaddit l-bqija mela dawna jaqaw sa fejn imma kompromess AE hemm ħafna partijiet l-ewwel parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet tielet parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Raba parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, ħames parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet se nagħmel verifika elettronika fuq il-ħames parti. Kulħadd ivvota għaddit. Is-sitt parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ, is-seba parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit Iva adottata jek tridu nistgħu nagħmlu verifika minn talab verifika mela nagħmlu verifika. Vera diffiċli jiena suppost eh, mela tinħares lejli dej mhux is-swaba. Votazzjoni magħluqa Votazzjoni maluqa għaddit. Parti 8. Part Yeah, but if you put your hands up over... Iva, parti 8, ma kikku tolli jedej kemmek, dik tista tenni, xinkun nista nara, parti 8 minu għafavur. favur. Ven, tixti inti, mela, eh, tiġi għawnek tiħu posti pala l-President Jean Paul. Inti forsi tista tajd eh, li faċli li namlu dan, specialment f'sala pal di. Tajjeb, forsi nistaw nipposponu l-affarijiet għal-ġimala diħla. Jekk joġobkom, mela. Marru l-ura, parti numru 8, favur. Kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika. ħannala il-votazzjoni xaħat ma bittuna mela dik il-parti taqqa parti disa minu huwa favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq parti numru disa. Is every voted? Votes closed. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Għalhekk issa nistgħu naddu għall-emenda 185 185 minnu huwa favur kontra estensjonijiet għaddiet. Kompromess AF bi emenda bil-fom, taqblu ma l-emenda bil-fom, mux nara jiena oġezzjonijiet minn huwa favur ħames partijiet. L-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet, parti tlieta minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet, parti erba minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet, parti ħamsa minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddeċ għalek issa nistaw naddu għall-emenda 212 min għafavur kontra astenzjonijiet maddiċ 212 namlu verifika. Right, is everybody voted? Kulħadd vota le fuq xi Erba' nisma' votawx, votazzjoni magħluqa mela għaddiet. Well, I gave you enough opportunity. Jina tajtek bizzejt opportunita sabiex tivvota. Mela, jiena għalaqt il-vot qabel ma inti ftaħt ħalqi ġifiri għadhom kif għajtu miħaj fil-kamra l-oħra minħabba l-istess situazzjoni ġifiri mela ħanibqaw kif aħna. Mela, kompromess għagġe ħafna partijiet l-ewwel parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit, it-tielet parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit, ir-raba parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa ħan naddu għal AH ħafna partijiet, l-ewwel parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. It-tielet parti minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet raba parti minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet il-ħames namlu verifika tal-raba parti. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa maddeċ. Part 5. Parti 5. Favur. Parti 5 minu huwa favur. Kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika elettronika fuq parti 5. Um, Adolfo, sorry. Sorry about that. Nishtiq niskuza ruhi ma'kom għax il segretarjat dejjem irid jagħmel ħafna affarijiet f'daqqa aħna l-votazzjoni m'għaddiċ. Issa nistgħu naddu għal kompromess AI min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. So we're just waiting for the Germans to finish. Et nistennew sakemm il-Ġermaniżi mela jgħalqu l-konverzazzjoni tagħhom. Okay, if you finish? Lesti? Kompromess għaj tlet partijiet, l-ewwel parti min huwa favur, kontra astensjonijiet għaddi, it-tieni parti min huwa favur, kontra astensjonijiet għaddit, it-tielet parti min huwa favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa nistgħu naddu għall-emenda 122 għal dik l-emenda waqt issa 334 minn huwa favur emenda 334 minn huwa favur kontra astenzjonijiet. Ma nafx naħseb li ġiet rifjutata, ma jina ma rajtx xamlu s-soċjalisti, ma rajtx idejn. We're checking, we're checking, we're checking 334. Namlu verifika fuq 334. Kulħadd ivvota se nagħlaq il-votazzjoni, votazzjoni maluqa, maddiċ. Amendment 123. Amenda 123 minu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Test oriġinali paragrafu 2 minu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 124 minu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 125 minn huwa favur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 Mela ħafna waqaw, issa ħan nimxu għannaddu għall test oriġinali paragrafu 4 minn huwa favur kontra estensjonijiet għaddit. Ċitazzjonijiet 120 hemm blok minn huwa favur kontra estensjonijiet għaddit emenda numru 1 minn huwa favur kontra estensjonijiet għaddit hemm blok 21 sa 24 minn huwa favur kontra estensjonijiet għaddit Emenda 2 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Namlu verifika elettronika. Oh, that's rejected, so... Maddiċ. nskuza ruħi maqom, Senjuri, emenda tlieta minn huwa favur. Kontra. Namlu verifika elettronika, jena naħseb li dik il-ħataqa b'vot wieħed. Iva, mela iċ ta' emenda erba min huwa favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika. And that falls. Maddiċ. Kompromess A l-ewwel parti min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, parti numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess B min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess C min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess D min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess E, part, l-ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet. Ma stax namel nara xi jamlu il-PP, ġifri se kolli bżon namel verifika elettronika, parti numru 2 ta' kompromess E. a few more to vote. Fadal ftit iktar. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. GA. GH kompromess mela minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kompromess I minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 326 minn huwa favur kontra astenzjonijiet minn ixtarta namlu verifika elettronika fuq 326. Kulħadd ivvota m'għaddiċ. Emenda 41 minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa nistaw naddu għal kompromess je l-ewwel parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit, it-tieni parti minn huwa favur kontra stenzjonijiet għaddit. Namlu verifika fuq it-tieni parti. Għaddit. Issa nistaw naddu għal-amenda 47 minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess K L emenda bil-fom, kullħat jaqbel ma din l-emenda bil-fom, Iva, mela bil-emenda minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Issa nistaw naddu għal kompromess M minn huwa favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess NO min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess PE minn żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. it-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess RS l-ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti minn huwa favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika fuq parti tnejn. Two more to vote, to be voting, one more, closing the vote. Nalqu l-votazzjoni għaddit. Issa nistgħu nadu għal kompromess x l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet naħseb ma ddiċ ma namlu verifika parti 2 ta' kompromess te x. what's going on here. I'm closing the vote. And that's carried. Addit. Compromise Y. Um, Compromise Y. L-ewwel parti b'emenda bil-fond minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. It-tielet parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa nistgħu ngħaddu għal kompromess z AB. Z AB. Min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa se nivutaw fuq dan it-test hekk kif huwa emendat namlu namlu votazzjoni elettronika.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 u nishtiq najt li jiena ferm kontent li um, maġġoranza wisa għas supervizuri Ewropej b'saħħithom nishtiq nirringrazzja lil kulħadd. Bene. Xejn, jien għandi mistoqsija fuq il-proċedura u għek, aħna fuq li kon meta ħanivutaw fuq il-pozizjoni ta' twaqif ta' sottokomitat minħabba illi f'jannar aħna konna fil-fatt diġà qedna illi aħna ħan proponu din il-ħaġa u ma naħsibx illi dan huwa possibbli illi aħna nibqgħu nipposponu din il-ħaġa rridu npoġġuha fuq l-aġenda tal-qalim miss għalmen rridu niddeċiedu llum qabel għada. Oh, I, I, I think I asked. Jena naħseb li diġa tlabt il-koordinaturi jikkommentaw qabel Ġifiri diskutejn iħdana diġa. Le. Mela nistaw nizlu dan il-punt fuq l-agenda. But, you know, it's not for now. It's for another meeting. No, it's clear. Ma mux għalissa, għalla oħra, jekk mela aħna nivuta u kontra la bozz tal-konferenza tal-presidenzi, nistaw namlu dan u koll. Uh, eh, di, di die, äh, die Gründung eines Ausschusses it ta' sottokumitat huwa tal-plenarja fil-plenarja ta' aħna u ddeċidejna fil-fatt li kif illum ma jkunx hemm sottokumitat, il-sottokumitat jista' jkun il-propost mill-buro jekk ikun hemm verament vot favur minnaħa il kumitat stess, ġifieri il-bażi għad-deċiżjoni mhijiex fil-fatt fidejn il-koordinaturi minħabba li din miex approvata minħata xarin. Għaddin raġuni jina naħseb li rridu nżommu mal proċedura aħna nistgħu nivvotaw biss fil-plenarja jekk nivvotaw favura u fil-kumitat. Jina naħseb li fil-fatt ma nistgħux illi parlu diskutu din il-kwistjoni sakemm ma jkun hemm favur fil-ħadda l-kumitat jikon. Jena ma naħsibx, ma naħsibx li għadin mela għat l-istadju, aħna minħabba l-vot fil-plenarja, il-vot li sar, fil-kuntest ta' rapport AFCO, iġifiri li jiġi imwaqqaf dan is sotto komitat, il-konferenza tal-presidenzi talabni għal-attilet darba sabiex nressa eh, proposti wara li rifjutaw iż-żewġ proposti ta' qabel u eh, wara li ma kienx jifdal dubju li l-preferenza tal-Kumitat kien għal-bidla, aħna ressaqna ma konniex daqsek ħerqana proposta oħra l-pariri l-konferenza tal-presidenzi u ma res u konklużjoni għadhom mamlux dan, il-ħagġa trid mela tiġi lura hawnhekk qudiem dan il-kumitat jiena naħseb li din l-proċedura huma dejjem qed jitolbuna sabiex inres u l-proposti li u imma kontra mela il- ġitizzju tagħna aħna qed niġu sfurzati li nagħmluhom jiġifieri taqraw x'taqraw fil-istampa dwar il-proposti ta' Bowles huma imħejja mis-segretarjat approvati mill-koordinaturi peress li hemm ħafna affarijiet bħal dawn għaddejjin il-ħin kollha, ġifiri ma sibx dan ħajkun feta kompli u waqt kull stadju il-preferenza li ma jkunx hemm bidla u li l-affarijiet ikunu jinstabu fi post wieħed ġifiri dina eh, rida ta' dan il-kumitat u dan qed jiġi appoġġat, ġifiri jekk tixtiequ li jkollna dibattitu tajjeb wis u jista' jkollna aħna xi tip ta' vot indikattiv u nistgħu ngħaddu l-messaġġ il-konferenza ta' preżenti imma ninsabu aħna f'din is-sitwazzjoni la minħabba il-Kumitat AFCO Udo u mbagħad Otma. Ja, fin, fin dank. Grazzi ħafna Sharon. Gina less illi kull president nikritika kif jidirli. Iżda, nishtiq illi insaqsi jena mistoqsija minħabba li jena minix koordinatur, madnix koordinatur, izzaw ħafna koordinaturi għawek f'din il-kamra. Sissa jena fimt li din diskussjoni kienet sejra tal-imont illi xerin dak illi kienet għedet tamel bħala prezident fil-fat kien deċis mill-koordinaturi. Jekk dan mhuwiex il-każ, Werner inti m'intix koordinatur ukoll, iżda jekk dan mhuwiex il-każ, il-koordinaturi li jdu jispjegaw daqsxejn x'ġara. Għal ma nibqawx nkunu isteriċi, jgħin nkunu daqsxej eh, kalmi u naraw il-fatti x'kienu. Ġifieri jekk Sharon fil-fatt approvat dak il-koordinaturi Eh, ftemu u approvaw. nem lebda problema jekk mhux il-każ u jiena nista' nifhem għalfejn hemm daqshekk kritika u ħafna A li għat issir palissa li għat iqum, iżda jenżommu saqajna mal-artu naraw eżattament ġġara. minn minnek, jiena naħseb illi kulħadd li fil-fat għandu moħu f'postu mhuwiex ħajjajt illi fil-fatt ħanħorġu b'xi ħaġa illi li per eżempju tmur kontra l-fatt illi tgħid li l-Parlament Ewropew jixtieq illi dak li għandu xaqsa mid-żona euro aħna ikonna soluzzjonijiet li jkunu favur l-ekonomiji tal-istati membri. Aħna nafu illi naturalment jekk intom tixtiequ li ma niddiskutux punt importanti fuq id żona euro. Tistaw tkomplu t l-ħin, iżda jina naħseb li din id-diskussjoni rridu namlu għabbażi tal-fatti u ma nix noqogħdu nitilfu il-paċenzja u noħolqu iktar konfuzjoni ġifiri, ejja naraw daxtiex kienu l-fatti. Grazzi. Werner, diġa kellek l-opportunità tkellem. Uh, in consequence, so uh, Otmar. Otmar issa immissi jitkellem un Sven. Iva, jina nishti illi inkompli fej il-kollega mandu kem waqaf. Hemm tlet punt importanti li jina nixtieq insemmi. L-ewwel net aħna rridu nkunu nafu eżattament il-koordinaturi xid-deċidew. Issa, jekk verament huma ftemu dwar din il-ħaġa dan imur kontra dak li għandu kemm intqal mill-President ta' dan il-Kumitat Iżda, huwa importanti li nkunu nafu jekk kien hemm dan id-dialogu me il-koordinaturi u l-President u x-riżultat waslu għal-jom. Jiena naf li il-President ma tistax tieħu azzjoni weħida jekk taf l kumitat għandu opinjoni kompletament differenti. Tieni ħaġa jiena rridu naraw eżattament illi għanna niftemu fuq il-fat li rridu nistabili l-għanijiet tagħna u l-konferenza tal-Presidenti tista' xorta waħda tressaq punt fil-plenarja u il-punt li jmiss huwa illi ir-relazzjoni mal-Kumitat mal-Konferenza tal-Presidenti mal-Buro fil-fatti importanti iżda rridu naraw illi il-deċiżjoni kif ittieħdet u jekk kien hemm talba għal xi ħaġa li titressaq fil-plenarja rridu naraw min approva iżda Apparti minn hekk dak li eh, tielet mistoqsija, tielet kwistjoni li sema is-sur Bulman aħna għandna wkoll il-dritt ta' ta' kodeċiżjoni anke fuq il-kwistjoni tal- politika monetarja, iżda dan il-Parlament Ewropew ma jixtiex li kontribwixi għal firda fiż-żona euro għal iktar problemi U jekk aħna naraw li aħna bħala nies li aħna responsabbli maħtura miċ-ċittadini Ewropej u mażula minnhom. Irridu naraw li ma nkomplux nifirdu il-pajjiżi u naraw li nkomplu iva niddefendu il-kwistjoni tal-kodeċiżjoni U nafu illi kull ħaġa li teżisti fil-vattu li hija verifikata teżisti għabbażi tal liġi komunitarja. Grazzi ħankompli b'dan għaliex suppost li sibi fil-11 jiena ċirkolajt dak li ndbat lill membri kollha u nittama li qegħdin tagħmlu kontributi tagħkom bazi tad dokument u mhux fuq dak li forsi rajtu fuq xi rapport eh, fuq il-proposta ta' xi ħaġa li tkun biss għaż-żona euro. Issa, Sven mbagħad Jean ukoll. Ijet eh, noħodkom fl-ordni ta' minn olla jdeħ l-ewwel. Żven. Mela, jiena Es naħseb hemm żewġ livelli hawnhekk dak li sar mill-koordinaturi u mill-banda l-oħra mbor bat fuq is-sustanza. Issa dwar dak li sar Bej il-koordinaturi naħseb kien hawn żewġ interventi differenti hawnhekk. Kuf qed nifhem id-dibattitu jien huwa li kien hemm konsensus wisa li fil-ġejjin jaf ikun hemm il-ħtieġa għal sottokumitat. Id-dibattitu kien dwar jekk dan il-Parlament għandu xieħu deċiżjoni għal Parlament li jmiss u aħna konna sorprizi bħala ħodor minn mossa tal-konferenza tal-presidenti biex tamalaj malaj malajn id-deċidu għal leġislatura l-ġdida kif se norganizzaw lil nanfusna L-ittra tiegħek sur President ma għalinniex li għandna niddeċidu issa u għal daqstant il-segretarju ġenerali tagħna talabna biex nipposponu l-votazzjoni. Dan seħ u dan issa jiftaħ il-possibilità li jkun hemm din id-diskussjoni u hawnhekk nirringrazzja l kollegi tal-IPP li qegħdin nagħmlu dan hawnhekk issa għaliex naħseb li din kwistjoni għall kumitat kollu u mhux biss għal koordinaturi però rigward is-sustanza nixtieq ngħid li ovvjament hemm ċertu tensjoni għaliex għandna ftit drittijiet fir-rigward tal-kontroll tal-Eurogroup għandna għanna gvern tal-ġona euro de facto li mhuwiex eh, accountable b'mod demokratiku, però sa l-kustjoni hija din, jekk hux se noħolqu strutturi ġodda meta m'għandniex id-dritt li nagħmlu dan. Dan huwa punt ieħor, jiġifieri huwa importanti li r-rapport tat-Trojka jsejjaħ għal dawn id-drittijiet parlamentari għaliex aħna nafu li jekk nistidnu xi ministri hawnhekk l imbagħad ma jwiġbux għal mistoqsijiet li nagħmluhom dan ma jgħinniex. Aħna għandna bżonn drittijiet U forsi jkun hemm il-ħtiġa kolli noħolqu sottokumitat li jkun jaf ix-xkiel ukoll legali li ma nistgħux nażlu aħna bejn membri mid-żona euro u non-żona euro għal raġunijiet legali. Hawnhekk naqbel ukoll ma' Otmar li għandna nillimitaw il-sim tal-Ewropa sa fejn hu possibbli, però mingħajr ma neqirdu l-leġittimità għal kisba ta' drittijiet. U għal daqstant din kwistjoni ta' tempistika u kwistjoni ta' sustanza. Għal daqstant Resident meta ħna nabbozzaw l-aġenda li jmiss li aħna ikonna qafas usa biex mhux biss nitkellmu fuq l-ittra minn għandek u l-pożizzjoni tal-koordinaturi, però nitkellmu wkoll dwar id-drittijiet demokratiċi ta' din l-awla biex nikkontrollaw dak li qed jiġri fiż-żona euro. Dak huwa d-dibattitu li għandna niddiskutu. Grazzi. Jean Paul. Grazzi, President. L-ewwel dak li qal Sven għalija naħseb li huwa konformi ma dak li ġi diskuss fost il-koordinaturi, però hawnhekk ikolli ngħidilkom x'iddeċidejna l-ewwel net bilna li l-Kummissjoni ikon ma kellix tinqasam għandha tippreżenta ruħa bħala ħaġa waħda u mbagħad intqal ukoll ma kienx waqtu li jittieħdu deċiżjonijiet qabel it-tmiem ta' dan il-mandat. U mbagħad it-tielet ħaġa il-possibilità ta' sottokumitat Din kienet id-deja li żefnet fin-nofs bħala possibilità fil-waqt li nqisu żewġ aspetti legali. L-ewwel nett li dan is komitat kumitat jista' jkun kostitwit biss fuq inizjattiva tal-kumitat eżistenti fil-Parlament, iġifieri il-mandat li jmiss. Ġifiri hawnhekk ma nistax niddeċidu issa li noħolqu dan is komitat kumitat u mbagħad minħabba raġunijiet li semma Zven imma anke Otmar l ewro Parlamentari rappreżentaw li ċittadini Ewropej kollha kemm huma ma teżistix bażi legali għal ħolqien ta' diskriminazzjoni, separazzjoni fost l-eurodeputati għabbażi ta' zona minn fejn jiġu eletti, si jekkux zona euro jew inkella le. Din hija l-bażi tas-sistema kollha. Però fl-istess waqt ma nistgħux ninsew li hemm ukoll talba għal kontroll ta' dak li qiegħed isseħħ fiż-żona euro. Għal daqstant irridu insibu mezz li jippermettilna li naslu għal soluzzjoni. Is-soluzzjoni jaf tkun eh, fejn naf gentleman's agreement per eżempju, nizguraw per eżempju li f'dan is-sottokumitat jekk namlu wieħed natu priorità għall-euro parlamentari ta' zona euro però mingħajr l-esklużjoni tal-euro deputati l-oħrajn. Ġifiri, xogħol kbir ta' konċoljazzjoni ta' kompromess, però oltre minn hekk ma monniex, imbagħad il-ħolqien ta' sottokomitat int għal-bicċar tista' tkun biss riżultat ta' deċiżjoni tal-ikon fil-mandat li jmiss u mhux f'dan il-mandat, grazzi. Grazzi Silvi. Fuq fuq. Jiena naqbel bisħiħ ma dak li qalu Jean Paul Sven. Hawnhekk għandna qafas legali, dan nafuh, irridu nirrispettawħ, però naqbel ukoll ma dak li qal Sven aħna għanna problema speċifika ta' accountability, ma nistawx nillimitaw ruħna l-intennu li hemm il-parlament, pero jekk se noqogħdu nirrepetu u ma nurrux ċertu flessibilità x'se jiġri. Se u xi affarijiet li jaqgħu lilin mill-Parlament u dan diġà jgħak permess permezz ta' riżoluzzjoni bankarja, aħna qegħdin fil-qasam tal kodeċizjoni u f'dan il-qasam hemm ftehim intergovernattiv. Allura aħna bħala koordinaturi nirridu niftakru l-istat ta' dritt u l-ittra ta' xarin u koll firmata minn kulħadd ma qegħdin nipuntaw subajna lejħata u hawnhekk kulħadd għandu responsabilità istituzzjonali Ovvjament id-dibattitu se jkun wieħed diffiċli u se jiġi deċiż ukoll mill-Parlament li jmiss jew inkella xi konferenza intergovernattiva oħra. Però rridu naraw kif se nirregolamentaw rapporti ma' minnu fiż-żona euro u f'dawk il-pajjiżi li ddeċidew li ma jkunux parti minn din iż-żona dawk li ma, ma inkludewx flus fil-bailouts. Irridu naraw ġifiri kif se namlu. Eh, deċiżjoni però fidejn il-Parlament eh, li jmiss. Grazzi Werner. Grazzi ħafna Iva, jiena naqbel illi għanna bżon li konna miżuri ġodda ta' kontrol fil-leġislatura l-ġdida. Iżda fil ta' l ħtiġa ta' sabta komitat dan zgur illi mhuwiex ħajsolvunna l-problemi, zgur illi ħajkunem drittijiet oħrajn. Jiena nagħti raġun lil xarm minħabba li fil-bidu qalet illi aħna darbtejn irrefitajni għadin u t-telet darba fil-faddal kina bażi Eh, ta' suġġeriment minnaħa tas sekretarjat u mbagħad il-koordinaturi kellhom jiddiskutu dan is-suġġeriment dan fil-fat naħsbu illi qed imur kontra il-drittijiet ta' dan il-Parlament Ewropew minħabba li il-President tal- konferenza tal-Presidenti jixtiequ illi xorta waħda jieħdu din id-deċiżjoni jiena naħseb illi dan jista' jkun deċiż f'Ġunju mhux issa. Ħafna nies iridu jitkellmu. Dan huwa point of order. Iva, Iva, din id-diskużjoni hija waħda raġonevoli, però diġà tkellimna dwar dan ma kienx hemm deċiżjoni definittiva, però dan mhux eh, fl-aġenda tal-lum, ma nafx għalfejn l-angem bedu din id-diskussjoni, naħseb li xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Din mhix diskussjoni organizzata. Jiena mhux se nieħu pożizzjoni flaqa għal xi ħaġa li mhux qiegħda fl-aġenda. Għanda ħafna xinnejt, ovvjament anke dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dim l-Eurogroup, però din mhux fl-aġenda. Fuq il-kwestjoni ta' proċedura jiena se norbot mal-koordinaturi. Però fuq is-sustanza ikolli ngħid dan, jekk inti tieħu din id-deċiżjoni għal mandat li jmiss din mhux xi ħaġa għaqlija għaliex dan se jkompli jaqsam l-Ewropa u jkompli jaqsam dan il-Parlament L-appell tiegħi lilkom huwa dan. Tamlux hekk jekk tixtiequ membri oħrajn jinaqdu maż-żona euro. Irridu nagħlqu din id-diskussjoni, sinjuri. Din nerġgħu npoġġuha fuq l-aġenda l darboħra. Jean Paul. Le, jina naqbel, din mux edha fuq l-agenda ġifiri nistaw niqfu għawnek, pero irridu nkunu responsabli li traffermata fl-imkien dan fakritu Silvi hija assolutament espressjoni ta' diskussjoni unanimi tal-koordinaturi dak li jgħat joħloq ċertu konfużjoni u ma dawk tal-konferenza tal-presidenti, eventualment anke l-amministrazzjoni tal-parlament li minkejja kollox qegħdin ikomplu jimxu għarrasom, rashom qegħdin jgħidu li huma aktar prezenti li aħna niltaqgħu darba fil. Però l-pożizzjoni tagħna diġà spremejnija diversi drabi jekk xi ħaġa tinbidel dan qednieh jibdlu il-mandat il-ġdejt, però mill-bqija dak li qalet Silvi, il-kustjonijiet tagħha, raġunijiet tagħha dawk huma tajbin jibqgħu irridu naħdmu b'dan il-mod fl-ambitu ta' zona euro din hija situazzjoni. Grazzi. Nalqu din id-diskussjoni issa. Jean Paul għamel kumment rilevanti ħafna. Din hija xi ħaġa li semma wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament. Huwa għalhekk kienet qoddimna għal ħafna minn dan il-mandat. U dejjem terġa' tfeċċ ukoll. Fuq din ġifieri nerġgħu niddibattu fil-ġejjieni. Issa nistgħu ngħaddu għad-diskussjoni ma' Benwa bħala membru tal-Bord Eżekuttiv tal-ECB brabta ma' punt 13 tal-aġenda tagħna Jiġifieri r-rapport fuq l-irwol l-operazzjonijiet tat-Trojka. Thank you very much. Grazzi tal-li jgħat maħna dal-ħodu, puntualment u koll. Okay, so please if we could have quiet. Jekk joġobkom, senjuri, isktu daqxejn. San niproċedu soltu. Jena l-ewwel nilqal il-benwa għal kumitat għal darboħra, grazzi ħafna tal-li qed tieħu sem f'dan ismiħ. Nittamaw li meta n-nies jisktu jitkellmu f'din il-kamra, u mbagħad inkun nista' ngħaddilek il-kelma għal 10 minuti b'mod li inti tgħidilna x'taħseb u mbagħad wara ikonna l-mistoqsijiet u tweġibiet. Passoltu, ben għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, serħu raskom jisan nitkellem bl-Ingliż dal-waqt. Però l-ewwel net xtaqt nirringrazzja lil rapporters, lit-tim tal-Kummissjoni għal din l-istadina. Din id-diskussjoni hija waħda importanti ħafna, trojka twaqfet fl-2010 ċirkostanzi speċifiċi dwar dan nerġgħu nitkellmu. Ħadmet tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi u anke fuq dan se nerġa' nitkellem dal-waqt, però huwa ċar li aħna għandna x'nitalmu. Hemm fażi ta' talim. Aktar ma nimxu fil-kriżi, xi pajjiżi ħerġin mill-programmi li kellhom u r-riformi li seħħew f'ċerti pajjiżi qed iħallu l-frott issa, jiġifieri għalina kollettivament hemm id-dmir li nisiltu ċertu talim minn dak li saru nirriflettu wkoll fuq eh, affas permanenti sostenibli għal ġestjoni tal-kriżijiet fiż-żona euro. Ovvjament, il-parir tagħkom huwa importanti, il-Parlament, l-Istituzzjoni Ewropea tista' eh, tagħmel din ir-riflessjoni, ġifieri grazzi, riflessjoni importanti ħafna. Issa, nixtieq nirringrazzja lilkom għall-invit tagħkom. Il-programmi ta' ġustament li ġew implementati f'diversi stati membri ta' zona euro kienu tweġiba bla preċedent għal kriżi. Kriżi li affettwat il-miljoni ta' ċittadini Ewropej, ġifri huwa naturali li intom bħala rappreżentanti eletti demokratikament tevalwaw dak li sar huwa naturali wkoll u obbligu wkoll għal istituzzjonijiet li jitalmu minn dak li sar. B'mod li jista' jkun hemm it-titjib, id-diskussjoni hija fuq dan. Grazzi tal-opportunità li jina nispjega l irwol tal isb fit-Trojka u biex niddiskuti wkoll l-evalwazzjoni tagħna ta' programmi ta' aġġustament fil-pajjiżi rilevanti u fl-aħħar biex nisiltu xi talim l ġejjieni. Jekk permetti li President l-ewwel net se ngħid kliem fir-rwol tal-ECB fit-Trojka, għax dak irridu niddiskutu llum it-tien net x'inhi l-evalwazzjoni tagħna tal-proċess ta' ġustament u fl-aħħar net, aktar importanti minnek, nisiltu l-konklużjonijiet tal mal ġejjini Mela, l-ewwel net xi kliem fuq ir-rwol tal-ECB fit-Trojka. Forsi parentesi personali hawnhekk jiena kont fl-irwol ta' relazzjoniet Ewropej fl-sibbi għal 10 tijiem. Iġifiri permettu li jekk ma tantx ikolli idejat eh, fondi u dettalji wkoll għaliex jiena ma kontx hemmhekk fl moddi Dan disclaimer, ħodu hekk. Nibda billi infakkar iċ-ċirkostanzi li waslu għat Twaqqif ta' trojka meta kien hemm il-kriżi fir-rebbja tal-2010 fiż-żona euro dan kien wara kriżi bla preċedent fuq livell globali. Il-żona euro ma kienx preparata. L-arkitettura ta' Maastricht ma rnexxilix tipprevjeni problemi fil-bilanċ u bekk l-Ewropa ma kienx mamra tajjeb biex tiffaċċa kriżi ta' din il-manitudni. Ma kienx hemm qafas laqqas biex wieħed jgħin il-pajjiżi ma kienx hemm laqqas governanza għal dawn il-każijiet, laqqas strumenti għal finanzjament. Ġifri dan kien l-isfond fir-rebbija tal-2010. F'dan l-isfond l-Istati membri deċidaw li jagħtu għajnuna finanzjarja għabbażi ta' ċertu kondizzjonalità bħala programmi ta' aġġustament. Umbat wara il-grupp Euro ipprova juża l-expertise disponibbli biex jappoġġa it-fassil tal-programmi. U għawnek l-IMF u l-Komissjoni Ewropea fl-imkien ma l-ICB bl-esperienzi ta' kullħat ġifiri ta' dawn it-tlet istituzzjonijiet fil-crisis management, sorveljanza, stabilità finanzjarja, intalbu mill-grupp euro biex jagħmlu dan ix-xogħol. Eh, din kienet it-trojka ġifieri, bekk eh, żviluppat x'kien l-ekspertiż tal-ECB? L-ekspertiż kien fi kwistjonijiet finanzjarji, e, stabilità makroekonomika, kif ukoll aktar importanti minn hekk il-fokus ta' żona euro tal-ECB. Ġifieri l-idea li għanna fuq ċirkostanzi ta' deċiżjonijiet li kienu taħt diskussjoni. U dak li aħna l-ħadna għad-diskussjoni. Din kienet raġuni għalfejn talbuna neħdu sem. Ovvjament ta' minja ċara dak iż-żmien li l-ECB se jizzom l-indipendenza tijaw. Ġifiri billi għacċettajna din it-talba, aċċettajna ruol ta' parir għalli xaħna natu input neċessarju biex l-Eurogroup jieħu d-deċizjoni tijaw. Flimkien ma l-Komissjoni u l-IMF eh, evalwajna situazzjoni, il-politika u kol flimkien ma l-Stati membri un bat appoġġajna revizjoni tal-implementazzjoni. Dan flimkien ma l fuq il l-Kommissjoni ġifiri. Ġifiri din kienet id-deċiżjoni li saħħet fir-rebbija tal-2010, issa dan is-setup ġi kodifikat fit-trattat ISM. u fit-tupek ukoll ġifiri liġi komunitarja li ġi adottat b'mod konġunt minn dan il-Parlament u l-Kunsill. Ir-rwol tal icb hawnhekk jisema fit-tupek. Irridu nsemmu wkoll li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ġifiri Sentenza tagħha stabbilixxiet il-ground rules għal kommissjoni u li sibbi u l-parteċipazzjoni tagħhom fit-trojka u li CJ apparti minnek għal ukoll l kompeti motija taħt it-trattat huma konformi għal kollox ma' trattati Ewropej. Ħankun ċara hawnhekk ġifiri li sibbi teħu sem għabbazi ta' bażi solida. It-tieni net fuq it-fassil tal-programmi tal-ġustament Naħseb dan se staqsuni fuqu. Nenfasizza li minkejja differenzi sostanzjali fost il-pajjiżi aħna kellna erba' sfidi komuni, komuni għal pajjiżi ta' programm kollha. L-ewwel sfida kienet li politiki problematiċi għana u responsabilità kollettiva Għana kien hemm falliment fl-obbligi tal-Istati membri li iqisu l-politika ekonomika tagħha bħala xi ħaġa komuni Ewropea. Ġifri dan kien xi ħaġa falliment kollettiv dan wassal għal sitwazzjoni ekonomika diffiċli ħafna fil-bidu ta' kull programm f'kull pajjiż u fil-fatt li sibi Jean-Claude Trichet, il-President, hawnhekk tkellem ħafna dwar dan u kol meta it itqajtu miegħu eh, fil relevanti li sibbi kien wissa anke hawnhekk fil-Parlament dwar pożizzjonijiet fiskali mhux tajbin ħafna f'ħafna minn dawn l ekonomiji qabel il-kriżi. Jiġifieri kienet l-ewwel sfida. It-tieni sfida komuni kien hemm pressjoni kbira ta' ħin. L-informazzjoni li kienet disponibbli ma kienx sħiħa u xi kultant kienet ħażina wkoll u din kienet sfida komuni wkoll fil-pajjiżi kollha. It-tielet net konsiderazzjonijiet ekonomiċi u ċirkostanzi politiċi waslu għal xkiel fil-finanzjament li kien moti mill-imsieħba Ewropej u internazzjonali. Umbagħad kien hemm ftit esperjenza fl-Unjoni Monetarja. Kif ukoll riskju qoli ta' kontaġġju fl-istati membri dan għamil xogħolna aktar diffiċli. U kol, la problemi għalix ridna nqisu il-riskju ta' kontagju fi żona kollha li kien jeddet l istabilita ta' Unjoni Ewropea. Dan ġifiri kien iċkiel li kanna qoddimna bħala e, e, trojka. Il-pariri kienu tailor made għal kull pajjiż relevanti, però lan kien wieħed, ġifiri l-ħolqien ta' kondizzjonijiet għal kabbir sostenibbli, impigjolja, għolja u insomma lajnuna biex ikun hemm aċċess għas swieq mill-ġdid. Rridu nindirizzaw tliet oqsma ta' politiki l għonet il-konsiderazzjoni tal- qasam pubbliku, ristrutturar tas-setturi finanzjari u tielet net il-kompetittività mill-ġdid permezz ta' reformi soċ-ekonomiċi. Dan biex nerġaw nġibu lura l-kondizzjonijiet għal tkabbir fit-tul u kondizjoni kondizzjoni wkoll għall-aċċess s swieq Ippermettuli ngħidilkom li meta nagħtu pariri bħala parti mit-trojka li sibbi dejjem nagħtu importanza li jkun hemm eh, ġustizzja soċjali. Kif ukoll burden sharing tajjeb fis-soċjetà. Dan ifisser ukoll li kellna nelbu ċertu xkiel bħal eh, vested interest li seta' jkun hemm. Ovvjament aħna nafu x'kienu l-problemi fil-pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem f'dan il-programmi ċittadini batew qegħdin ikomplu jbatu mill-iżbalji li sar qabel kriżi u batew ukoll minħabba l-proċessi dan nit qegħdin jitolfu x-xogħol tagħhom, il-pensjonijiet u salarji tagħhom qegħdin jonqsu din hija xi ħaġa ta' tħassib għalina, però l-konklużjonijiet m'għandhomx ikunu ħżiena, m'għandniex nippuntaw subajna lej il-fire engine għan nirien. Għax kienet l-alternattiva mill-banda l-oħra? default eh, kien jaf wassar għal problemi kbar fil-qasam finanzjarju l-kollas tal-ekonomija Ewropea, ċittadini kienu jibbatu ħafna aktar mill batew fiċ-ċirkostanza. U f'każ wieħed ukoll kien hemm dibattitu estensiv fuq il-possibilità li pajjiż joħroġ miż-żona euro. E, Minflok ġarrabna nafdaw l-aħħar erba' snin. Ksaru sforzi kbar biex eh, nsewu l-loqsma finanzjarji, nejnu l-ekonomija, nsaħħu l-finanzi pubbliċi, L-Irlanda, per eżempju, għadha kif ħarġet mill-programm tagħha ħarġet kitbet l-aċċess għas-swieq. Dan juri li x-xogħol sarra f'xi tajba. Il-programmi eh, fil-pajjiżi ta' programm kollha rajna titjib kbir, inklusu kollha l-stabilizzazzjoni ta' sistemi bankarji ta' dan il-pajjiżi. Kompetittività saqgħet terġa' tinkiseb kif ukoll il-ristrutturar f-rizultati riżultati kol. Ovvjament il-qat jibqa' li wis, l-irkupru huwa fraġli u l-gvernijiet għandhom ikomplu jaħdmu fuq dak li għamilna diġà. Però permettu li ngħid li dan li qed ngħid japplika għal pajjiżi kollha taż-żona euro. Nikkonkludi billi ngħid xi ħaġa fuq dak li tallimna dwaru. Hawnhekk nixtieq nislet tliet konklużjonijiet minn dak li għadni kofet L-ewwel konklużjoni hija li il-programmi kienu xi ħaġa neċessarja meta nqisu l-problemi ta' default li kien hemm. It-tieni messaġġ, it-tieni konklużjoni hija li t-trojka kienet l-aħjar strument dak iż-żmien fiċ-ċirkostanzi li kellna qudiemna. Tiela konklużjoni hija li jekk inqisu sitwazzjoni diffiċli kif ukoll l-informazzjoni imperfetta li kellna dak iż-żmien, it-trojka tat parili tajbin. Iġifiri, issa jekk dan fej wassalna, naħseb l-esperjenza ta' dawn l-aħħar erba' snin tatina talim importanti, l-aħjar l-assigurazzjoni kontra dawn il-perikli huwa li ikkonna politiki b'saħħithom, jiġifieri li konna sistemi effiċjenti b'mod li l-istati membri qatt ma jaslu f'pożizzjonijiet problematiċi bħal ma ġara fl-modi. Din hija talima importanti wkoll għal proċedur ta' sorveljanza il-ġodda u proċeduri oħrajn. Jina naħseb li aħna nagħmlu l-żbalji anki meta l-affarijiet imorru tajjeb, mhux meta jmorru ħażin biss. Din hija responsabilità tal-istati membri, però. F'termini ġenerali rajna l nuqqas ta' governanza tajba fuq livell Ewropew u fuq livell ta' Eurozone naqqas l li kellna disponibbli meta kien hemm il-kriżi. Imbagħad meta bnejna setup istituzzjonali ġdid, stajna naġevolaw ruħna minn aktar għażliet, tallimna lezzjoni importanti hawnhekk li nżommu s-sovranità imma rridu naqsmu s-sovranità. Aħna mxejna ħafna mill-2010 f'dan ir-rigward, speċjalment bitwaqqif pass wara pass tal-Unjoni Bankarja madna ma wasalniex, sinjuri l soluzzjoni tagħkom il-Parlament se jkompli jilab ruol importanti m'għandix dubju f'dan il-proċess hekk kif għamel fl-aħħar snin. Nikkonkludi billi ngħid li trojka fil-forma attwali tagħha mi se tibqa' għal dejjem jiena konvent ukoll li eventwalment fil ġejjini il-qafas ta' ġestjoni tal-kriżi se jaqa' taħt il-kappa tal-liġi komunitarja, però għax xorter memx m'hemmx alternattiva u għalhekk se nkomplu naħdmu u nagħtu pariri u nitalmu mill-esperjenzi tal-modi. Grazzi ħafna u samwiċa fil-mistoqsijiet ta' uh, Thank you very much. Um, uh, we, we... Grazzi ħafna. Il-predeċessur tiegħek fil-fatt kien qal illi it-trojka ma kienieċ perfetta iżda li kien l-aħjar mezz li aħna kena fidejna sabiex naraw x'nistgħu nagħmlu il-qoddim. Issa fissem li pipi għanna rapporter Otmar Karas fidejk jek joġbok tixtieq titkellem. Aziz Sur Korin, nirringrazzjak ħafna tar-rapport Tija kiena naqbel ma l-ispjegazzjonijiet u ma l-punti ewlenin li inti tkellim dwarhom. Aħna żgur illi nistgħu nifmu li matul id-dibattitu joħroġ ċar li rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun suċċett li aħna rridu niddiskutu. Iżda biżjariet li aħna għamilna fl-istati membri aħna kellna l-impressjoni illi din miex biss kwistjoni ta' analiżi, mhux biss analiżi kienet isir minnaħat naħa ta' trojka, iżda min-naħa ta' trojka wkoll kien hemm diskussjoni wkoll illi nħolqot fuq il-programmi u direzzjoni fejn qed dawn il-programmi jiena nixtieq illi nitkellem fuq żewġ affarijiet li jinti semmejt l għanet inti fil-biduet illi din hija sitwazzjoni kienet anzi sitwazzjoni speċjali aħna ma konniex imħejjin tajjeb għalija ma konniex qed nistennewha għal din raġuni ma nafux jekk it-trojka kienet xlaħ. Dak iż-żmien kienet l-aħjar met, issa ma nafux kemm ħadd tibqa' eh, bħala mezz għal ġejjini, jiena nixtieq insaqsi mistoqsija lilek inti f'esperjenza tiegħek it-trojka kienet verament tajba sabiex li tappoġġa dak illi huwa l-mandat tagħkom Aparti minn hekk inti referejtu kolli għal bidu ma kienx hemm bażi legali aħna mġejna fuq it-Tupac. Umbat permezz ta' Tupac u ta' trattat tal-ISM aħna rajna li umbat inħolqod din il-bazi legali grazzi għat trattat tal-attivitajiet ta'kom. Iżda din il-bazi legali kienet biżejjed u din il-bazi legali fix-xogħol ta'kom taraw li din bazilika li bidlet ix-xogħol tagħkom, intom bqajtu żammejtu mal-mandat u e, flima mod fil-fatt il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew wessa iktar dan il-punt. U l-aħħar ħaġa, kif intom kiku taraw illi illum il-xol tal-Bank Ċentrali Ewropew u r-wol tiegħu fiħdan it-trojka jista' jissaħħaħ kif jistgħu jiżviluppa fil-ġejjieni taħsbu illi aħna nistgħu ngħidu b'mod konkret lil ċittadini dak li intom qedtu, dak li jinta dak kemm hemm issa ġifieri forsi ma kien hemm xejn illi kien perfett, ma konniex qegħdin eh, naħdmu b'mod perfett iżda issa li ħana għabbażi bażi tal-liġi komunitarja xmar ħażin u li ma konsegwenzi nistgħu aħna naslu għal-jom bliktar mod konkret. Jekk jogħġbok nitolbok tweġibni. Okay, thank you very much, Mr. Uh, Grazzi ħafna, Sur uh, Co-Reporter. Nixtieq illi nwieġeb il-mistoqsija tiegħek uh, u mbagħad nirwieġeb l-oħrajn. Vera li fuq il-bazi legali nixtieq ngħid li trattat tal-ISM u Tupek ċaraw x'kienu responsabiltajiet tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-Kummissjoni fil-kuntest ta' Trojka. U b'mod partikolari li u kanna l-bord tal-gvernaturi fil-fat illi meċċewna u dan kien speċifikat fit trattat pero dan ma jfissirx il ma kienx hemm bażi legali fis-sena 2010 meta Trojka bdiet taħdem il-Bank Ċentrali Ewropew għandu rwol li fuq il-livell ġenerali jappoġġa l-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Naturalment dejjem irid iżomm mal-mandat ewlieni tiegħu ġifier li jżomm dejjem l-indipendenza tiegħu bħala istituzzjoni, iżda naturalment aħna rridu wkoll nimmonitorjaw u nikkontrollaw il-politika monetarja u apparti minn hekk aħna nixtieq ukoll nikkontribwixxu għall-istabilizzazzjoni ta' tal-politika ekonomika illi kien bazat fuq l-artiklu 127.5 u iktar e, il-qoddim naraw il dan l-aħħar fil-fatt kunna iktar tinserħu fuq l-artiklu 127.6. Ġifiri Iva, il-xol ta' Trojka kien li aħna nappoġġaw anka l-grupp ta'kom sabiex intom taħdmu iktar fuq l stabilita ekonomika fil-pajizi unjoni ewropea Iva aħna Eh, nafu li kienet xi ħaġa tajba illi it-trattat tal-ISM iċċara il-mod ta' kif eh, ix-xortana hija jorbot modan kollu, apparti minn hekk aħna rridu naraw illi il- dawk li jihdu deċiżjonijiet huma il-Bord tal-Gvernaturi tal-ISM, ġifieri hemm rappreżentanza mill-grupp tagħkom ukoll u apparti minn hekk dawk li jihdu deċiżjonijiet ukoll min-naħa tal-IFSF u strumenti oħrajn. Iġifiri, id-deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu minn dawn l-istituzzjonijiet u aħna qegħdin nagħmlu dan permezz ta' deċiżjonijiet politiċi wkoll. Ġifiri aħna qegħdin naraw l deċizjonijiet ta' din jittieħdu minn dawn l-istituzzjonijiet li qegħdin jirrappreżentaw ukoll l-impenn politiku il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax jieħu deċiżjoni f'dan il-qafas ta' trojka minħabba li aħna indipendenti ġifiri il-Konsil ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew rrid inżomm kemm jista' jkun l-indipendenza tiegħu meta aħna nkunu qegħdin niddeċidu fuq eh, il-banek f'xi pajjiż ieħor meta niddeċidu fuq il-politika ekonomika fuq il-livell ta' żona euro il-Kunsill eh, Ekonomiku tal-Bank Ċentrali Ewropew hija tiżomm dejjem l-indipendenza tiegħu ġifieri aħna ma nistgħux inkunu marbuta bid-deċiżjonijiet li tiedu mill-ISM jew minn xi strumenti ieħor minħabba li aħna indipendenti kif qedtilkom. Iva, vera li kienem dibattitu diskussjoni fuq il-programmi fiħdan it-trojka, għalek kien siwi ħafna li konna tlet istituzzjonijiet li kiku ma konniex tlet istituzzjonijiet, zgur ma kienx hemm diskussjonijiet, kienem bossa għajnejn differenti li tinħarsu minn angoli differenti li dawn il-programmi ta' ġustament li kienu proposti kien hemm il-kummissjoni li kellha ir-rwol tagħha, jiġifieri illi e, kompli bir-rwol ta' tmexxija tagħha tal-gwardjana ta' trattati. U l-Bank Ċentrali Ewropew ukoll kellu perspettiva tiegħu ġifieri l-istabilità finanzjarja u l-isbilanċ makroekonomiku, ġifieri kulħadd kellu angolu differenti, kulħadd kellu perspettiva differenti kultant ma ftemniex, iżda eh, meta kien hemm ftehim fih dan it-trojka mbagħad dan kien mbagħad trasferit lejn l-grupp l-Eurogroup u mbagħad il-Eurogroup ħad forsi ġieli ġed siġdanijiet differenti, ġifieri aħna nafu l-Bank Ċentrali Ewropew għal bidu kienu kontra l-PSI, aħna konna pubbliċi wkoll fl-oppożizzjoni tagħna tal-PSI, un il-PSI ehm, għadda minnaħa tal-Kunsill, ġifiri eh, dik kienet deċiżjoni leġitma li setgħu jieħdu l-Kunsill ukoll għadin raġuni iva kien hemm nuqqas taftim. Issa dwar ġejjin ix nistgħu nagħmlu fuq il-livell ta' liġi komunitarja sabiex intejbu trojka din mhijiex biċċa xogħol li għandha tkun deċiża mingħata tal-Bank Ċentrali Ewropew. Mhux aħna rridu niddeċidu fuq il-qafas legali li iktar wieħed xieraq f'dan il-kuntest bħala istituzzjoni Ewropea bħala istituzzjoni komunitarja l-Bank Ċentrali Ewropew huwa interessat illi fil-fatt il-ġestjoni u l-qafas tal-ġestjoni tal-kriżi fil-fatt għandha tkun ibbażata fuq eh, il-qafas tal-liġi komunitarju. Sabiex nkun iktar effiċenti, jiena naħseb illi hemm lok illi il-prevenzjoni kif ukoll il-ġestjoni tal-kriżi u l-proċeduri marbuta ma' din il-ġestjoni jkunu marbutin u mdaħlin f'din f'dan il-qafas legali. Da ma jfissirx il bank Ċentrali Ewropew mhux ħajkollu rwol importanti fit-trojka, aħna nkunu involuti ħafna fil-proċedura tal-micro imbalance, fil-sbilanċ mikro. U fil-fat taħna skont il-liġi komunitarja għanna dan ir wol garantit, dan ma jfissirx kfettilkom li aħna maħniex ħankun involuti, dan ifisser biss li forsi maħniċ ħankun involuti f'dan il-qafas wieħed waħdini, aħna ħajkonna rwol fil-proċeduri, iżda din ħatkun deċiżjoni politika, mhux xogħolna dan iżda xogħolkom. Grazzi ħafna. Issa jmiss li rapporter li jmiss fissam l sendi li jem Rangok. Grazzi ħafna, Sharon. L-odwa tajba li kulħadd. Nirringrazzjak illi ġejta għek dal-għodu. Jiena kontent illi inti aċċettajt l-istedina tagħna sabiex tattendi għal dan l ismi Minħabba li ma kienit xi ħaġa ovvja li fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew kien se jaċċetta din l-istedina li jkun magħna hawnhekk illum minħabba l-irwol tal-Bank Ċentrali Ewropew kien kontroversjali ħafna, kulħadd kienet jiddiskutih ir wol tagħhom tagħkom bħal Bank Ċentrali Ewropew fil dan it-trojka. Ġifieri kienet xi ħaġa verament tajba illi inti rċettajt li tkun hawnhekk illum ħalli tiċċar ċertu affarijiet u niddiskutu punti ewlenin flimkien. Mela l-ewwel nett. Jiena nixtieq illi norbot ukoll ma dak il intqal mill-co-rapporter Mr. Karas. Jina naħseb illi il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew skont l-artiklu 13 tal-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, nadin naraw billi naturalment is-setat ikunu dejjem stipulati mit-trattat. Fl-opinjoni tijak, fil-fema tijak, inti xtaħseb relazzjoni li tiħdet mill-Bank Ċentrali Ewropew fiħdan it-Trojka kienet edha zom mal mandat li natala mit-trattat, speċjalment anka dwar il-punti ewlenin li semmew anka fil-pajizi fejn intom kontu għattieħdu azzjoni. Mela, nibdew bl-Irlanda, ħna smajna id-direttur tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda. Smajna jitkellem waħna naħsbu illi fil-fatt kellu jkun hemm dibattitu fiħdan it-trojka dwar il-pjan tal-kupru għal banek Irlandiżi. Aħna id-dettalji mhumiex fidejna jkolli ngħid. Aħna dak li smajna huwa li l-Bank Ċentrali Ewropew kellu dominanza fuq il-partijiet interessati l-oħrajn u kienu intom kontu favur bailout minkejja illi il-gvern irlandiż xtaq iktar li jkun hemm bail-in. Ġifieri inti tista' tikkonferma li dan kien il-każ illi fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew fil-każ tal-Irlanda kien qiegħed jiddomina u wasal din deċiżjoni u din kellha l-konsegwenzi minħabba l bailout nistgħu naraw illi il-fondi tagħha ġibnjom mill-flus ta' taxxi tal-poplu ġifiri. Aħna nafu illi fil-kas tal-Irlanda għanna kena kas partikolari minħabba li s-suq tax-xogħol tal-Irlanda kien fi plittos flessibli u l-kontijiet pubbliċi kienu konsolidati u kol ġifiri dak li għat jġri issa l-lum huwa illi l-Irlandizi għadin ħalsu għal krizi li huma mhumiex responsabbli għalija. U uh, qed naraw illi bħalissa fl-Irlanda din jagħmlu tajjeb għal tippruvaw eh, jagħmlu tajjeb għal dan id-dejn. Issa nina nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew anke fir-rigward tal-proposti li saru. Proposti sabiex inneħħu il-parti tad-dejn tal-Irlanda. ħalli dan jintuża sabiex insalvaw il-banek. X'taħsbu jekk il-parti tad-dejn tal-Irlanda tintuża sabiex aħna nsalvaw il-banek Irlandiżi issa dwar Ċipru tieħdet deċiżjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew. Sabiex taw 9 biljun euro lil bank lajki li kien l-iktar bank li kien meddet bl-insolvenza. Din id-deċiżjoni x'kien ir-raġunament tagħkom għal fejn Issa dwar il-Greċ aħna smajna rappreżentant tal-IMF li kien hawnhekk fosna sabiex ikellimna is-Sur Monitis fil-Greċja wkoll tkellem hawnhekk U jidher illi fil-fatt kien hemm diskussjonijiet li ma kienu xirqa bejn l-IMF u l-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-ristrutturar tad-dejn tal-Greċja. L-IMF qalu li huma favur li jagħmlu ristrutturar bil-bidunet iżda huma l-om illi dan ma kienx sostenibli l-lum il-ġurnata ħna nafu illi dan imur li l-in imur eh, fuq level ta' 120% tal-GDP, tal-prodott gross domestiku. U l-IMF għalu li rridu jamlu ristrutturar mġdijt jekk ma jishtiqux li kunem konsolidazzjoni brutali fiskali. Kienem u koll ristrutturar li kien deċiż li ħajsir iktar tard u intom biltu dwar dan ir-ristrutturar tistgħu tikkonfermalna, tista' tikkonfermalna kieġbok li kien hemm dan id-dibattitu fih dan it-trojka u aħna qegħdin nisimgħu li hemm dibattitu ġrid li palissa għaddej fil-bord eżekuttiv li fil-fatt kien riżultat ta' ristrutturar il-ġdid tal-dejn Greek illi kien iddikjarat bħala insostenibbli. Ura smajna ħna li l-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex qiegħed ikopri dan ma koprix dan it-telf fl-ewwel ristrutturar li sar. Inti taħseb illi jekk għandu jsir ristrutturar. Taħseb illi dan jista' jippermettilna li aħna nevitaw illi it-telf it telf fil-fattu dan id-dejn ikun kopert eh, mid-depositi jew inkella mill-ċittadini permezz tat-taxxi tagħhom. Taħseb li din kienet l-aħjar deċiżjoni. Jiena sejjer żball meta ngħidlek li fil-fatt kien hemm dawn il-biljuni ta' dejn fil-Greċja ma kinux konsolidati, iva jiena ma nixtieqx illi fil-fatt ikun hemm nies oħrajn apart il-co-rapporters li jmorru lilin mill-ħin illi huwa l-akwata li kon sabiex titkellmu jekk ma jkollniex iktar ħin un bat mhux ħajkonna ċans sabiex nisimgħu lil kulħadd. Ġifieri kieġobkom. Iva, jina qed nifhem li laqas jiena ma nista' nabbuża mill-ħin sewwa, għandi żewġ minuti inqas tajjeb. Mela, L-ewwel net, nixtieq li nitkellem dwar dak li inti qed fl-introduzzjoni tad-diskors tiegħek, jiġifieri li inti kuntent li l-Bank Ċentrali Ewropew aċċetta din l-istadina li e, xaħat rappresentanti jattendi għal din il-laqa. Dan huwa dmira lina, ma mhuwiex e, xi ħaġa li aħna rridu nażlu. U aħna kuntenti illi fil-fatt nistgħu nassumu r responsabbilta ta' dak li aħna din nagħmlu fih dan it-trojka aħna għanna għafasta responsabilta. U dan fil-fatu kien deċis anka mill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u anka mill-pubbliku kull tip ta' smieħ li ħajkun organizzat aħna nafu li intom ħatkunu prezenti, ġifieri li trojka dejjem lesti li jwiġbu kull tip ta' mistoqsija minnaħa tagħkom. Issa t-tieni ħaġa Nista forsi nitkellem satejn naħseb ilni jekk nibda nitkellem fuq situazzjoni fil tliet pajjiżi li semmew, iżda ħan nipprova nżomm fil-qosor, mela ħan nibda dwar l-Irlanda. L-ewwel nett permettu li nfakkarkom li d-deċiżjoni sabiex aħna nipprovdu garanzija għal banek Irlandiżi tieħdet mill-gvern irlandiż fis-sena 2008, ġifiri sentejn qabel ma beda l-programm u meta beda l-programm ħafna mid-dejn tal-banek irlandiżi kien diġà tħallas lura. Ġifiri, Eja nevitaw illi kunem nuqqas taftim kienem deċizjoni li tiħdat mill-gvern Irlandisa sabiex jipprovdi garanzija li s-sistema bankarja un mbagħad dan wassal il-parteċipazzjoni ta' Trojka u fil-fatt kien ftejim nazzjonali dak iż-żmien illi l-banek sistemiċi kellhom ikunu ikkontrollati u mexxija mill-gvern u dan kien eh, fil-fatt iddikjerat fi stqarrija f'Ottubru tas-sena 2008 kien hemm ftehim fuq livell internazzjonali li l-istituzzjoni finanzjarji sistemiċi m'għandhomx ifallu dak kien il-ftehim dak iż-żmien. Issa, jekk il-mistoqsija hija jekk dan fil-fatt għandu jinbidel jew le, iva, naħseb li għandu jinbidel fil-fatt diġà nbidel, grazzi għalikom minħabba li llum għandna il-BRD. U aħna għandna wkoll il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni wahdanija single resolution mechanism u aħna dbedna mill-bailout u qed noqorbu iktar għal-bailin u din hija xi ħaġa pożittiva aħna appoġġajnija iżda dak iż-żmien il-ftehim internazzjonali kien li aħna rridu nevitaw illi ikun hemm dakir ehm, sistemiku tal-istituzzjonijiet sistemiċi, ġifiri aħna rajna illi il-bejlen ta' d-dejn tal-banek seta' idakkar ukoll istituzzjonijiet oħrajn. Ġifiri, jiena naħseb ukoll illi anka fil-IRD din kienet kwestjoni li kienet ikkonsidrata. Ġifiri, għal darboħra nixtieq nurikom illi id-deċiżjonijiet dak iż-żmien kienu ttieħdu minħabba il ma kellniex qafas legali li kien stabbili. Issa għanna dan qafas legali, issa dwar ċipru. Iva, l-assistenza ta' emerġenza hija deċiża mill-Bank Ċentrali Nazzjonali u mbagħad dan jista' jkun approvat mill-Konsil ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dak iż-żmien kien hemm ċertu ratios regolatorji li kienu deċiżi, iżda kien hemm ukoll parti mill-programm li kellha x'taqsam ukoll mal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek, jiġifieri l-opinjoni tas-Supervisur Nazzjonali kienet illi il-banek kienu Eh, mixin eh, meħabba illi kienu għedin nisserħu fuq il-fat li ħajkunem għajnuna minnaħa tal-Europa. Dan kien l-approċ taħħom għal possibilità ta' falliment u dinja xaħġa li dejjem titqis meta tkun hija tqis ukoll l-istrument tal-Emergency Liquidity Assistance l-għajnuna ta' emerġenza likwidità. liquidità U minħabba li ma kienx hemm biżżejjed progress bejn diskussjonijiet bejn il-gvern ta' dak iż-żmien ta' Ċipru u l-IMF, fil-fatt dan tawwal ħafna iktar il-proċess. Imbagħad il-bank kien qed fuq il fat li kien ħajkun hemm daw il-flus ġejjin, u mbagħad meta kien hemm it-teddida li forsi il-flus mhumiex ġejjin, il-responsabil aħna ħadna r-responsabilità tagħna b'mod indipendenti u għedna li il-bank irid jitneħħa mill-istrument tal-ILA jekk il-flus ma jaslux U din kienet eh, naturalment akkumpanjata bitwissija minnaħa eh, tagħna għal-gvern ta' Ċipru sa dwar il-Greċja. Veru, Iva, li kien hemm diskussjoni dwar ir-ristruttural ta' dejn Grieg, iżda tweġiba hija li l-PSI fil-fatt fil-Greċja seta twaslet għal stabilta, nuqqas ta' stabilta ekonomika fil-żona euro kollha kemmi. U din kienet dan kien l-inkwiet sa' ħafna mill-gvernijiet Ewropej illi l qafas legali ekonomiku ma kienx b'saħħtu biżiet sabiex jirreżisti din it-tip ta', ta kriżi u fil-fatt aħna naħsbu li din se toħloq problemi serji mhux biss għall-Greċja iżda anke l-pajjiżi l-oħrajn taż-żona euro. L-aħħar mistoqsija. Ġifieri jekk il-pjan ta' ristrutturar ehm, il ġdid u qed ikun diskuss. Le, mhux qed ikun diskuss, għalissa minħabba li d-deċiżjoni trid tittieħed l ewwel mill-Euro Group u d-deċiżjoni dwar sostenibilità tittieħed iktar quddiem matul din is-sena, s-sena 2014, għabbażi tal-kriterji l-ġodda tad diskussjoni. l ewwel fuq il-performance fiskali illi kena fis-sena 2013, ġifiri aħna palissa għanna ċifra t-nġbru l-informazzjoni qed nanalizzawa, u qed nġbru informazzjoni anke minnħat tal-Gvern Grek, u apparti minn hekk aħna nafu wkoll illi il-Greċja għanda iżom u koll mal-progress ta' riforma li kienu proposti ġifiri dawn kienu affarijiet li għandhom ikunu diskussi kien fateni u għankomplu n-diskutulu nisdiskutu għamatul din is-sena sena 2014 u għana nittamaw illi għankomplu din il-diskussjoni għalli naslu għal-rizultati. Tajjeb, tlifna il-ħin zejjat illi aħna kenna fil-fatt kena 5 minuti iżda biznijom. Jekk intom ħaddumu ta' biex issaqsu mistoqsija għal erba' minuti u nof, żgur li ħanaqtalkom il-mikrofon wara 30 sekonda ġifieri jogħġobkom. Tkellmu iktar fil-qosor. Silvi, jekk jogħġbok tista' tibda inti tagħti l-eżempju. Grazzi ħafna Sharon, Iva, Minkejja illi aħna u tanċanna ħin, jina u kol nishtiq nirringrazzja ngħid kemm jina kontenta illi jatawek maħna minħabba illi verament u importanti il-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi tal-li jatawek involut f'dan id dialogu Jiena nixtieq nifoka fuq xi ħaġa illi hija sempliċi sta fl-istessin komplikata. Aħna x'ħan nagħmlu fil-perjodu iktar twil ta' żmien fil-ġejjini imbiet. Kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-modalitajiet, dwar il-metodi differenti iżda f'dawn il-pajjiżi li huma voluti fil-programm. Aħna qegħdin nibdew ħalli naħdmu ħalli naraw li jkun hemm titjib fit-tul u mhux sempliċiment temporanju. Iva, din kienet mistoqsija pjuttost uh, diffiċli. Din mhix mistoqsija nista' nwieġeb biva jew le, jiddispjaċini, sinjar President. Mela, hemm żewġ modi ta' kif nista' nwieġeb. Jiġifieri li l-aħjar mod ta' kif inħejru ħna għal ġejjin huwa li l-ekonomija tkun iktar flessibbli u dan huwa parti mill-kundizzjonalità u parti mill-programm ukoll. U din tista' ukoll twittitri għalġejjini ħalli bekk l-ekonomija tkun iktar flessibli, tkun iktar possibli f'possibilità eh, li tadatta għal problemi u għal bidliet, tuġifiri aħna rridu naraw li dan namluħ. Aħna għanna bżon li kon iktar flessibilta mux biss dawk il-pajizi li valuti fil-programm, iżda fil-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-ewwel tweġiba. Issa, jekk it-tweġiba għal-mistoqsija, jekk aħna nix viżjoni ċara dwar l per eżempju industrijali tal-Greċja, tal-Portugal jew ta' Ċipru għaxar snin 15 sena oħra, il tweġiba tiegħi tkun lev dak il-każ. Probabbilment jekk nista ngħid li forsi aħna daqsxejn xettiċi hemm din ix-xettiċiżmu globali forsi iva kellu jkun hemm iktar ħin id dedikata ta' diskussjoni dwar l-ispeċjalizzazzjoni ta' svi eh, fil-ġejjin, x'tista' tkun u x'kontribuzzjoni dan jista' jagħmel għall-ekonomija globali. Mbagħad nfasslu strumenti għabbażi ta' din id-diskussjoni ħalli bekk naraw kif nistgħu nċaqalqu l-ħaddiema u kif nistgħu nagħtu spinta l-ekonomija f'dawn il-pajjiżi. Jiena naħseb li l-lezzjoni li jiena tal-lim tu dan huwa komment personali kienet illi waħda mill-ikbar nuqqasijiet illi aħna kellna eh, fl-Ewropa meta konna nitkellmu fil-qafas u li aħna m'għandniex bank dinji ġifieri meta titqabbel il-ġestjoni tal-kriżi fl-Ewropa u f'partijiet oħra tad-dinja ħafna drabi aħna jkollna l-bank dinji illi f'partijiet oħra tad-dinja jkun qed jappoġġa dawn il-programmi, però aħna m'għandniex dan l-istrument fl-Ewropa, ġifieri din hija xi ħaġa li xtaqt niċċara. Eh, għalġejjini. Forsi l-Bank ta' Investiment Ewropew jista' jkollu dan ir-rol? <laughs> Ma nixtieqx jiena illi eh, nimponi xejn fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew. Iva vera illi huma għandhom ir-wol illi jiffinanzjaw lil SMEs f'bosta partijiet tal-Ewropa diġà qegħdin jagħmluh dan ix-xogħol. Iżda dak li qed nara li qed jiġri hawnhekk huwa li l-istrumenti differenti forsi mhumiex marbutin daqshekk ma' strateġija globali u mal-ġejjin li huwa possibbli f'dan il-pajjiżi. Filip. Lodwa tajba, sugari. Għandi żewġ mistoqsijiet mela mistoqsija iva jew le. Eja nejdu ipotetikament li Ministru Spanjol jikteb itra konfidenzjali u għet jilmenta dwar il-politika monetarja li fil-fema tijaw mela din l-ħagġa ħazina l-interessi ekonomiċi ta' Spanja u eh, mbagħad ngħidu li l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew jikteb itra lill-Ministru Spanjol u jitolbu sabiex wettaq riformi fis-suq tax-xogħol. Intkom tasbu li kas A aċċettabbli iva jew le u intkom tikkonsidraw li kas B huwa aċċettabbli iva jew le tieni mistoqsija. Ja xi ħaġa li nistgħu nagħmlu mela tajtu tweġiba bil-Franċis mela intkom tkellim dwar fat li konna kontra r-ristrutturar ta' dejn Grek għax konna għat nirriskit raw li niminaw l-istabilta finanzjarja. U issa fuq l-Irlanda fl-2011 il- kap tal-Bank ċentrali Ewropew eddet lil gvern Irlandiż qalu li kienu se jaqtaw il-fondi jekk il-gvern Irlandiż mhux se jħallas id-dejn subordinat lura. Intkom tasbu li din il-ħaġa xirqa u għal darboħra din il-ħaġa ħatteddet il-, il l-istabilta finanzjarja minn ħaj jagħmel il liħ deċiżjoni eh, deċiżjonijiet kollha tal-Bank Ċentrali Ewropew qed iħarsu l-kredituri privati imma min ipatti mm, minna ħalla 16 minn għandu l-kreditu inti tajdana kollu tisir għaskabtu tal-kredibilta forsi eh, iva l-ħagġa mhux effiċenti jew irrazzjonali mela inti tistgħu tgħidu li nieħdu deċiżjoni razzjonali sabiex nagħmlu ristrutturar mill-ġdid imma mill-banda l-oħra inti tal-opinjoni li jiswi huma razzjonali mela f'dan il-każ huma qed jaraw id-dejn li ma jistax jitħallas lura u għalhekk jiddeċidu li jagħtu il-flus kollha lura ta' dan id-dejn li ma jistax jitħallas lura. Niskuża ruħi miegħek senjora Ċerri, ma dawn huma mistoqsijiet importanti. Jiġifieri mela ħaħadas dan allura b'mod differenti hemm ristruttural fejn tista' turi li huwa impossibbli li dana jitħallas lura. U min ħajamel lih il-Bank Ċentrali Europo mux qed iħares eh, l-interessi u mbagħad ta' min suppost għandu jħares interessi. Hang on, hang on il-kellim qed jitkellem imma mingħajr mikrofonu. Um, Jiena mhux ħanaċċetta din is-sitwazzjoni, mhux ġusta inti ħadd il-ħin kollu. Benwa. Eh, <clears throat> merci, Monsieur le Député. Grazie ħafna. Ja, konċet namela ta' kortezija li qed nitkellem għal parlament Ewropu. Jekk il-preċer t-permetti li nixtieq eh, nitkellem il-gvernijiet qed eh, dejjem qed jikkartikaw il-Bank Ċentrali Ewropu hemm min qalli ir rata tal-imax vera olja, vera oli Iva, dan huwa dibattitu bejn il-bank u l-bank ċentrali, ġifiri aħna mhux obbligati li nagħtu attenzjoni lil dan id-dibattitu nistgħu ngħidu għal kontrarju f'kull pajjiż il-bank ċentrali għati parri li l-gvern jistgħu jinnoraw l-affarijiet u le. Eh, xi kultant jagħmlu dan, speċjalment għal pajjiżi l-kbar. U eh, iva nistgħu nagħtu pariri fuq il-politika ekonomika din għad derħagġa ħaġa ċara. Mela, l-tweġiba, iva u iva, Mela, e, l-istabilta finanzjarja jena naħseb li konċar bizzejiet metent li fil-Bank Ċentrali Ewropew aħna nazbu li biex nimxu għal dinja bejla u tal-bejl in hija xi ħaġa tajba. Il-Bank Ċentrali Ewropew appoġġa direttiva fuq il-kriżi bankarja. Aħna konna lesti li forsi nimxu f'xi direzzjonijiet partikolari din ħaġa tajba, ma sempliċement kellna bżonn qafas aħna ma kellniex din id-direttiva fil-passat, ġifir ma kienx hemm eh, aspetti dwar il-bejlin u eh, ma kienx hemm ukoll firewall differenti, firewall li kien se jippermetti eh, iż-żona euro tilqa għall kriżi il-dan il-firewall dan ġi iktar sart permezz tal-mekanizmu ta' stabilta Ewropew, ġifiri hemm lezzjonijiet li ġbidna. Issa li la eżistu dawn il-firewalls, il-Bank Ċentrali Ewropew sar iktar b'saqtu u ir-responsabilta iktar ċara, speċjalment għal min jinvesti eh, fil-banek ġifiri dawna issa jekk għandhom tort iridu jipatu għad dan it-tort. Ġifer, eh, grazzi ħafna inti ferm eh, fortunat tista' titkellem bil-Franċiż għal Gue. Jiena ħaj kolli nitkellem bil-Ġermaniż ma ħabba nax nitkellem bil-Franċiż. Sur Korre, grazzi ħafna u l-odwa tajba lilek jiena vera kontent li inti għawek jatawek maħna u t din l-opportunità sabiex ikun din diskussjoni. Il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew għacċar, l-istabilita ekonomika, politika ekonomika, politika ta' zona euro. Inti stesset li Bank Centrali Ewropew hija istituzzjoni Ewropea u din raġuni intom ukoll marbutin bil-drittijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li naturalment dan huwa definit fit-trattat f'bosta leġislazzjoni oħra wkoll naħseb li m'għandniex l-ebda dubju dwar dan ħadd minna. Issa dan l-aspett ta' dan l irbit ma' drittijiet soċjali intom istu meta ħarġtu bil-proposti minħabba illi aħna qegħdin naraw illi programmi kellhom ħafna effetti fuq is-soċjetà. Kien hemm ħafna distorzjonijiet, ħafna problemi fis-soċjetà intom taħsbu illi kieku il-Bank Ċentrali Ewropew intrabatta xejn iktar bidrittijiet ewlenin soċjali taħseb li forsi konna nistaw eh, nevitaw eh, dawn il-problemi u forsi konna nieħdu eh, miżuri oħrajn li settaw ukoll jikkonsidraw dawn il-drittijiet. Intom taħsbu li f'sitwazzjoni ta' kriżi bħal di illi naturalment aħna ma konniex qed imbassruha, ma konniex imħejjin għalija, ma konniex qed nistennewa, iżda f'din eh, situazzjoni, f'sitwazzjoni eh, simili, taħseb illi nistaw aħna nagħmlu mod illi fil-fatt ma nistrapazzaw u ma nkabrux daqshekk is-soċjetà. Grazzi. Uh, thank you very much. I... Grazzi ħafna Iva jkolli niskuża ruħi ma'kom għax se jkolli nitla eh, Astrid Lunning gentleman qalet li ħattieħu l ta' president Nishtiq niskuza ruħi nerġa' ma'kom. Thank you very much. Thank you, Sean. Euh, merci beaucoup. Donc... Grazie. Iċċer għandha bżon mikrofonu. Grazzi, mela dina kienet mistoqsija importanti iva l-Bank Ċentrali Ewropew vinkolat mill-qafas tal-komunità u l ftejmet internazzjonali u dan għad jinkludi id-drittijiet tal-bniedem dawn il-kwistjonijiet ġifiri jiena mhux ħanajt li l-Bank Ċentrali Ewropew mhux vinkolant b'dawn il-ftejmet iva aħna vinkolati. Għalhekk mela permetti li nkun ċar fuq ħaġa waħda l-aġġustament iva kien meħtieġ ġifiri kien hemm bżonn li eh, nerġgħu nistabilixxu eh, nerġgħu nagħtu bilanċ il dawn l-ekonomiji u eh, napoġaw l-output capacities ta' dawn l-riferi kien hemm bżonn ta' aġġustament, aġġustament fl-infiq għall-ekonomiji kollha ovvjament hemm mezzi differenti ta' kif tista' tagħmel dan u dak li aħna provajna niksbu, dak li xorta qed nippruvaw niksbu li nippruvaw nsibu mezz kif nistgħu nagħmlu dan li huwa soċilment, ġifiri li l pisa tal-aġustament ma jpoġiċ eh, spis sproporzjonat fuq is-soċjetà u dawk li qegħdin fuq eh, in, in in-naħa tisfel ta' skala ta' stħul ma jħossux inġustizja ġifiri u hemm mezzi differenza ta' kif inti eh, tista' tinforza dan u ħanati eżempji jena sabiex nkun prattiku jena kien hemm li naqtaw l-infiq pubbliku f'dan il-pajjiżi kollha e kien mhux sostenibbli u kien hemm problemi ta' finanzjament u dawn il-gvernijiet kienet jiġu finanzjati minn flus ġej minn pajzi ġrien, ġifir ma kienx normali, u e kien xi ħaġa normali li l-Eurogroup eh, kellu vuċi minħabba l-fat li eh, ftit mill-flus kien eh, tagħhom. Imma l-isforzi kellhom isiru eh, mod li kellu x'jaqsam u kalkulat skont il- level ta' tħul per eżempju il-tnaqis fil-pensjoniet u s-salarji tas settur pubbliku se mm, sir skont il-level ta' tħul pubbliku mbagħad il-ġbir tal-pubbliku ta' taxxi aħna dejjem sħaqna li rrid ikun hemm titjib fil-ġbir ta' taxxi u rritu ikun hemm Eh, skema ta' taxxa iktar proporzjonali sabiex naċertaw id-distribuzzjoni fis-soċjetà u sabiex aħna nħarsu l-ifqar persuni. Eh, rajna li dana kien diffiċli eh, li jiġi mibdu imma dana kien importanti ħafna pala t-tielet eżempju qed nitkellem jiena dwar il-kompetizzjoni fis-settur tal-prodotti dak li aħna rajna f'dawn il-pajjiżi kollha, aġġustament sinifikanti fil-unit level costs u eh, specialment minħabba n-nis eh, li telqu eh, mis-suq tax-xogħol dawk li tkeċċew mill-kumpaniji ġifieri rajna u l-aġġustament fl-unit labor Kos reċentament rajna aġġustament fil-prezzijiet. X'inhi is-sitwazzjoni meta inti tagħmel l-aġġustament fl-unit level kost u mhux il-prezzijiet dan jfisser li l pista tal-aġġustament dana rrid jiġi merfuq mill-djar u mhux il-kumpaniji għalek hemm iktar tħul l kumpaniji ġifiri mill-bidu net, inti rrid ikollok aġġustament fil-suq tal-prodotti ġifiri l-affarijiet irid ikunu miftuħin għal kompetizzjoni u eh, jgħatmu fi ġifiri fis-settur ta' distribuzzjoni ta' setturi ġifiri differenti għalli bekk ikun hemm sima tar-responsabiltajiet tal-piżijiet u mhux id-djar se jkollhom bżonn jerfgħu il-piżijiet kollha. Ta' dan l-aġġustamenti dawn il-punti huma vera importanti Iva, grazzi, jista nishtiq nadi l-mikrofonu l-sur Gozess mill-PPM. Grazzi ħafna, grazzi. Uh, jina imma ħanna l-mikrofonu l-sur Fejo. Obrigad. Eu sar. Grazzi ħafna. Jena nixtieq nibda billi nifraħlek fuq dak li għadek kif fettilna. U hemm eh, tliet mistoqsijiet prinċipali nix insaqsi. Inti tista' tgħidilna iktar ta' xteta ġara f'dawn l-erba' stati kieku it-trojka ma tagħtomx eh, din is-soluzzjoni ta' emerġenza Kiku din is-soluzzjoni ta' self eh, ma nstabitx eh, għal dawn l-istati li ma rnexxilhomx eh, jiksbu jew jikkonformaw mal-obligi minimi tagħhom, inti tista' tweġibni kemm b'lingwaġġ ekonomiku kif ukoll soċjali x'tib ta' evoluzzjoni is-sitwazzjoni soċjali kienet se tieħu kieku trojka ma tatx soluzzjoni. It-tieni punt, inti taħseb li kien hemm riski attwali għaż-żona ura kollha kemm min? Jiġifieri fi kliem ieħor kien hemm riskju ta' stati li setgħu telqu miż-żona euro u x'kunsekwenzi kien se jkollu dan fuq iż-żona euro kollha kemm ikun fuq l-Unjoni wkoll. Umbagħad bħala l-aħħar punt jiena ċittadin Portugiż u nixtieq eh, jiena nkun naf eh, l-opinjoni tiegħek fuq l-istati li qegħdin fil-programm ta' ġustament. Il-Portugal qed eh, l-istruħu sabiex jala dan il-programm fi żmien erba' xhur. Iva hemm is-sinjali li l-ekonomija qed terġa' titla' fuq saqajja ma nixtieq inkunna fil-ħsibijiet tiegħek fuq dawn il-punti. Grazzi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 Mela, kiku ma kienx hemm eh, l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea u l-IMF, aħna nitkellmu dwar pajjiżi li telfu l-aċċess għassu, suq pajjiżi li ma setawx jerġgħu jiffinanzjaw l-obbligi finanzjarji tagħhom għax kieku ma kienux eh, kieku ma ħalsux id-dejn lura tagħhom lura u qed nitkellmu dwar fejn kien hemm investiment parzjalment fidejn eh, tal-gvern u dan seta wassal għal meltdown jew eh, krollament ġifieri tal-setturi kollha inkluż eh, self fallimenti, fallimenti tal-banek u li minn mm, deposit tal-flus kien se jitlef flus tiegħu ehm, meta l-istat ikun fallut mela ma jkunx hemm appoġġ ġifieri ma jkunx hemm ħarsin ta' dawn ġifiri kieku konna naraw id-depożuri żar jitilfu il-flus tagħhom ġifiri kien hemm bżonn tajnuna esterna u din lajnuna eh, qed tgħin ukoll eh, fil-ispejjeż u l-isforzi ta' ġustament matul perjodu twil u eh, qed nitkellmu dwar l-għajnuna tal-IMF u dana koll en li naħdmu raġunijiet fundamentali inklus l-infiq eċessiv qed nuqqas ta' ġustament fil-ekonomija, investiment żejjed xi pass postijiet, specialment settur ta' djar u kien possibli għall autoritajiet politiċi u l-pajizi u ma stessa biex jilaħqu ma dawn ir-riformi fuq perjodu mwessa ta' żmien minn flok ma jaħdmu fuq dawn ir-riformi fuq perjodu qasir ta' żmien u taħs il-pressjoni ta' swieq eh, finanzjarju u jekk tippermettili jekk tippermettili jiena Eh, nitkellem dwar dan mill-lat politiku, bat kien possibli li l-pajzi jżommu l-kontroll tal-proċess ta' ġustament, mux qed ngħid eh, li dan huwa diffiċli, għax l-aġġustament huwa diffiċli, għaddu diffiċli imma lajnuna esterna minn barra enet li għal dawk il-pajzi li kienu għati jiddiskutu mal-zona eh, mal-Eurogroup u mal-IMF li jiddizinjaw il-program b'tali mod li jkunu jistgħu jħallsu l-flus lura jekk le kien se jispiċċa fallut il-pajjiż u il-pajjiżi ma kieku l-affarijiet ma ġraw malajr ħafna kieku l-pajjiżi mhux ma kienx jkollhom rwol jew opinjoni fuq l aġġustament mbagħad jekk kien hemm riskju għaż-żona euro kollha kemm iva kien hemm riski, speċjalment minħabba rabtiet u uh, li l-esposizjoni ġifiri konġunt tal-banek kollha ġifiri dak iż-żmien kien hemm eh, riskju konsiderevoli ta' contagion fiż-żona ora kollha kemm ġifiri eh, kien hemm riskju li l-affarijiet kienu ħajjolqtu pajjiżi oħrajn. U xin il-qada attwali, speċjalment fil-Portugal, il-Portugal nafu li Iva għamil progress konsiderevoli fl-implementazzjoni tal-programm, il-programm Iva għaddej eh, timxi kif suppost eh, l-ekonomija qed tikber, ir-rata ta' tkabbir xi ħaġa pożittiva, ir-rata ta' qatt eh, iva dina nizlet u ġifiri il reformi qed isiru imma xistaw ngħidu dwar il-passi li jmiss sta l-gvern Portugiż li jiddeċidi u kif inti sesset eh, mela din id-deċiżjoni se tittieħed u naraw jekk il-Portugal se joħroġ barra mill-programm jew jekk hemm bżonn li din id-deċiżjoni tittieħed mill-gvern Portugiż u il-Portug imma dan il-progress aħna nixtiequ Għal dan il-progress nixtieq nikkongratulaw il-Portugal. Grazzi ħafna jina verament naħseb li jataw nur il-mod ta' kif t-deċidi li tipproċedi. Jina naħseb illi dak li jina eh, ikolli li narak eh, simpatiku ħafna stadan mandu xie xie xieqsam dak li jinet naqra fil-fatti jekk naħares li il-fatti fil greġa jinet nara li grazzi għal dawn il-programmi l-għad fost iż-żgħażagħ doppja is-sitwazzjoni fis-soċjetà qiegħda tmur lura. Grazzi għal dan il-programm, ġifieri jiena nixtieq insaqsik kif il-Bank Ċentrali Ewropew qed jassumi responsabilta għal din il-politika li għadin jimplementaw. Is-sitwazzjoni dejjem qed issir iktar diffiċli fejn iż-żajr iktar ibati u l-kbar iktar jistanaw, ġifiri jiena naħseb illi ma nafx kif qegħdin insaħħu l-ekonomija permezz ta' din ta' dawn il-programmi. Aħna għandna memorandum of understanding fejn il-politika ekonomika qed issir iktar diffiċli Inti x'taħseb dwar dan? Kif tistgħu tassumu responsabilità tagħkom? Tieni mistoqsija sabiex aħna eh, fil-fatt ninsew għal-moment il-nuqqas ta' investiment. Aħna rajna illi aħna proponejna xi ħaġa u kien hemm ħafna pajjiżi 11 bil pajjiż li jixtiequ jkunu involuti f'dan il-programm tal-investiment. Iżda fil-pubbliku jidher illi hemm iktar Eh, pressjoni fuq il-istituzzjoni finanzjarji ħalli bekk ikun hemm iktar diskussjoni fuq l-istati sovrani dwar eh, it-taxxi. Iżda aħna nafu illi intom responsabbli għal kontroll bankarju, intom tistaw tikkonfermaw illi verament dawn il-pressjoni edha eh, tinħass anka fuq l-istati sovrani kemm fi Franza, l-Italja, Spanja, eccetera, anka f'pajjiżi stess jiena naħseb illi verament naf kif eh, l-organizzazzjoni tal-banek għedin jipruvaw jikkonvinċu l-istati membri sabiex introduċi dawn il-taxxi. Tista' tikkonferma dan kollu inti bħala Bank Ċentrali, rappresentant tal-Bank Ċentrali Ewropew, x'tista' tagħmlu intom sabiex tevitaw din il-pressjoni u anke tappoġġaw il-politika ekonomika u l-banek. Grazzi. Zewċ minuti e nofs biex ta' titweġiba. Iva se nagħmel l-almu sabiex mela wieġeb eh, taħt eh, dawn il-limitazzjonijiet ta' ħin, Iva dak li inti qed fuq il-qatt fil-Portugallu, il-Greċja, Iva u wa minnu u s-situazzjoni qed titjieb jiena qed nuża data reċenti li għandi speċjalment dwar it-tieni nofs eh, Eh, tax-xar li jaddaw eh, id data tal-2013, ovvjament kien hemm titip mill-2010 u 11 u 12 eh, u u koll jekk inqablu il-qat fost iż-żazax din ir-rata id-doppju ta' rata medja tal-qat fost il-popolazzjoni u eh, eh, fil-pajizi kollha taż-żona euro u ma ħafna iktar fil-pajjiżi li għedin taħt il-programm kienem eh, kien hemm kattir fil- għat u kienem hemm skużaw nitnaqis fil-rata ta' qatt u titjib u qed naraw ukoll riżultati ta' t-tip fil-kompetitività jekk bekk huwa possibbli li ekonomik ta' iktar esportazzjoni u esportazzjoni tagħmel parti mit-talba li indirizzata għall kumpaniji lokali ġifidi dawn l-isforzi qed jagħtu il-frott u Bil-mod ħafna Iva naqbel eh, mija kieġifiri huwa reċentament biss li rajna l-ewwel sinjali ta' titif l-ekonomiji imma jiena nemmen li dawn il-sinjali eh, jeżistu speċjalment tal kompetitività l-esportazzjoni u inklusi Portugal li il għat qed jonqos u eh, il-Bank Ċentrali Ewropew dan jkontribwixxi għal uh, Mela, sim tal-zona oro jiena nemmen li il-programmi li qed jiġu implementati fil-pajjiżi qed jikkontribwixxu għall konverġenza tal-pajjiżi ġifiri dawn qed jajnu jġildu kontra l-frammentazzjoni iva dana jieħu żmien il-kompetitività iva dana jagħmilha possibbli għal pajjiżi li jintegraw iktar taħt il-suq waħdini li jibbenefikaw ukoll tal-bit għax dawn l-esportazzjonijiet l-ewwel u qabel kollox huma fokati fuq eh, pajjiżi oħrajn taż-żona euro, ġifieri qed naraw konverġenza, qed naraw ħafna konverġenza eh, fuq eh, mill-lat ekonomiku ġifiri rajna gvernijiet inklusse reċentament fil-Portugal li qed jirnexxilhom jkollhom aċċess għal suq u qed joħorġu l-obbligazzjonijiet u bekk ix-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, qed isir iktar faċli u sar verament diffiċli minħabba l-frammentazzjoni issa li qed tonqos il-frammentazzjoni il-ħaġa ħad tkun iktar faċli. L-aħħar sentenza fuq l-FTT l-FTT politika ta' taxxa ma naxejx ngħidu fuq din il-politika ta' taxxa u aħna konti jiġifieri bil-FTT bħala kunċett imma li jedna l-FTT għanda kun infasla f'tali mod li ma, ma xekil fi transmissjoni tal-politika monetarja inklus il-mod partikolari su rupi, eh, ripo, ġifiri emme din il-diskussjoni ma naxej kontra l-FTT. Iva, din hija xi ħaġa ġdida li xi Sir Trixxew Sir Draghi huma kontra dan huwa żvilupp ġdid jiġifieri. Signor President, inti dejjem simpatika, iżda eh, ikolli ngħid li l-kontenut tad diskussjoni kien vera importanti u grazzi ta' tweġib. Mikro. Mikrofonu għal-kellim. Jiena xtaqt nistaqsik ħaġa. U hawnhekk norbot ma' dak li diġà qalu il-kollega ta' qabli, iġifir il-konsegwenzi soċjali ta' dawn il-miżuri. Eh, tkellimna fil-fat dwar rispett għad-drittijiet fundamentali imma anke rispett għal dak li jista' jkun irkopru ekonomiku. Aħna nafu li żgħażagħ eh, gradwati qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom. Issa, nistaqsik, inti qed li it-tort mhuwiex tal-fire engine, il-fire engine prova titfinnar, imma Aħna mhux qegħdin nitkellmu biss fuq fire engines, kien hemm ukoll elementi oħrajn. Nafu, per eżempju, li ġilu nitkellmu fuq kozjoni soċjali, ir-rwol tagħha fil-kompetittività, ir-rwol tagħha fl rkupru ekonomika. Tkellimna dwar dan fost l-oħrajn fil-perjodu meta trojk qatt tagħmel l-aħħar evalwazzjoni tagħha fil-Greċja dan l-aħħar perjodu forsi min-naħa tagħkom għandu jkun żmien ta' konklużjonijiet ta' rakkomandazzjonijiet inti qed li jittieħdu deċiżjonijiet politiċi imma da parti tagħkom għandu jkun hemm rakkomandazzjoni b'mod li jista' jasal dan is-serħan ir-ras li taħtix l-ekonomija u s-soċjetà fil-Greċja b'mod li l-intervent kollu tagħkom li wassal għal sagrifiċċji kbar jagħmel sens b'mod li anke l-gvern iċ-ċittadini l-gvern ikun jafu li se jkun hemm approċċ sistematiku kostanti. Nafu x'inhu sistema fiskali, nafu li bħalissa fil-Greċja hemm tassazzjoni eċċessiva wkoll li qed titfa' pis fuq l-iżvilupp u fuq il-konsum. Qegħdin f'sitwazzjoni gravissima inti qed ukoll li qegħdin ta' importanza l ġustizzja soċjali u għall iżvilupp imma jiena naħseb li għandkom u koll il-perspettiva ġejjina. se jkun importanti rakkomandazzjoni tagħkom u deċiżjoni politiċi se jittieħdu wara, grazzi. Grazzi għal-mistoqsija tijek. Fuq il-multipliers, mux se nittawal, pero l-multipliers fl-2010 uraw li kienu ola minn dak li kien mistenni mill istituzzjoni internazzjonali kollha. Però din mhux xjenza, l-ekonometrija mhux xjenza, ġifieri jkun ħaġa nistgħu ngħidu fuq l-impatt tal-konsiderazzjoni finanzjarja dak li jedna fl-2010 u influenzat minn diversi fatturi, inkluż il-kredibilità tal-politiki, per eżempju. L-aġġustament fiskali jista' iwassal spejjeż inqas u dak iż-żmien ma setax isseħħ dan għaliex il-pajjiżi ma kellhomx aċċess għas-suq. Issa dan jista' jiġri għaliex hemm aċċess għas-suq. Dan huwa eżempju wieħed jiġifieri jista' jkun lill multiplier mhux ħafna inqas minn dak li kien fl-2010 u anki l-IMF qalu għaddej, jiġifieri Dan huwa proċess ta' tallim, però rridu nkunu kawti għaliex is-sistema mhix waħda xjentifika. Fuq il-kontenut tal-aġġustamenti, taxxi, infi, eccetera, l-rwol tal-ICB u l-istituzzjonijiet l-oħrajn ta' Trojka huwa li nfakru l-Grupp Euro u l-Gvernijiet dwar l-aritmetika. Is-sommom li jekk m'għandekx aċċess tas-suq, jekk għandek tiġi ta' finanzjament, trid aġġustamenti jew tonfoq inqas jew inkella tintaxxa iżjed, jiġifieri tagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward. Din hija l-aritmetika, mbagħad irridu niddiskutu n-natura ta' tnaqqis fl-infiq, nistgħu niddiskutu t-taxxi u l-żida fit-taxxi, u ovvjament tassazzjoni tkun progressiva wkoll, però m'hemmx mod kif aħna naqsu l-infiq pubbliku jew nkella nżidu t-taxxi jem kalla taħlita ta' tnejn għaliex ma kienx hemm finanzjament estern. Xi ħaġa ridna nagħmlu. Grazzi ħafna. Onorevoli Domenici. Jiena rajt diversi interventi reċenti tiegħek u apprezzajthom għaliex fihom jiena ħassejt sensittività politika kulturali li ma tantx issiba f'persuna li tiżvolġi il-ħidma tiegħek. Inti jettilna li l-kriżi huwa proċess ta' talim li hemm talim x'nisiltu jekk fim sew inti tkellimt fost l-oħrajn ta' evalwazzjoni tal-proċess ta' ġustament. Issa, jiena nistaqsik. Inti ma taħsibx li il-problema hija il-mod kif dawn il-proċessi ta' ġustament ġew implementati, mhux qed nirreferi hawnhekk biss għas situazzjoni tal-pajjiżi individwali, però qed nirreferi għan nuqqas ta' sistematiċità ta' dan il-proċess ta' aġġustament. Jiena naħseb li dawn il-proċessi ta' aġġustament jista' jkollhom sens u suċċess biss jekk naħsbu fiż-żona euro bħala xi ħaġa li bija nistgħu noħolqu bilanċ inti tista' tgħid din hija problema tal-politika u l-qafas legali komunitarji. Veru, imma il-kelma tal-Bank Ċentrali hija importanti li sibi tista' tgħid lil politika lil politiċi x'inhuma l-lezzjonijiet li nitalmu minnhom. Jiena naħseb u ntemm hawnhekk li safrattant li CB għandha d-dispożizzjoni tagħha safety valve importanti biex tuża, ġifiri il-valve tal-inflazzjoni qrib 2%, xi ħaġa li tesprimi medja Ewropea, però nistgħu naħsbu wkoll li dinamika ola tal-prezzijiet fl-aktar pajjiżi b'saħħithom tista' tkun parti mill-politika ta' kisba mill-ġdid tal-bilanċi. Grazzi. Grazzi tlet minuti. Grazzi ħafna, Onorevoli Domenici. Jiena naqbel miegħek li l sibi għandu rwol xi żvolġi fit-twissija lill gvernijiet meta jkun hemm riskju għal funzjonament ta' żona euro jew inkella l-integrità ta' din iż-żona u dan rajni ukoll sal-2012. Però sa m'għadux il-każ naħseb u anke f'każijiet meta jkun hemm riskju għall-istabilità. Dan huwa għaliex ukoll aħna konna utli fit-trojka biex nintroduċu dan l-approċ sistematiku għal ġestjoni tal-kriżi. Aħna qedna l-gvernijiet sam il-bidu li kanna bżon ċerti firewalls li jessem ġifiri għalix li sibi kanet parti minn dik id-diskussjoni ednilhom ukoll li kanna bżon qafas importanti fil-forma tal-BRD eventualment, mux qed ngħid dan kien id kollha tal-IBC, però il-messaġġ tagħna kien li kanna bżonn dan il-qafas. Imbagħad issa qegħdin ngħidu l-gvernijiet li naħtiġu mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni uniku u font ukoll. U dan għandu jseħħ mill-aktar fis jekk aħna nixtiequ nistabilizzaw iż-żona euro. Ġifri aħna għaddejna dawn il-messagġi. Tista' torbot fuq l-isibbi li dejjem tgħaddi l-messaġġi li trid tgħaddi meta dawn ikunu marbutin lill-interess tal-żona euro. Eh, Dak huwa rwol tagħna hawnhekk. 2% l-inflazzjoni. Hawnhekk. Aħna impenjati bisħiħ għad-definizzjoni tagħna tal-istabilità tal-prezz 2% fil-medium term, dinja ankra nominali li madwara il-proċess ta' ġustament fil-ġon euro għat jiġi organizzat. Naħtiġu din l-ankra biex najtu għek u forsi rajtu kol konna serji ħafna dan l-axħar, specialment għal for guidance tana u meta għedna li għakem xir riskju l-istabilità tal-prezz fil-medju term allura konna naġiċu, grazzi. Grazzi. Napprezza ħafna l-kommenti tijek fuq il-fond ta' rezoluzzjoni hija ħasra li manna l-ħadd mill-IPP mill-Ġermanja hawnhekk. Għandna Signora Gomez, Ole Schmidt u l-Onorevoli Gigold. Però Nibdew bi Sinjura Gomez. Trojka, e provat tammel riformi strutturali, però ma taċkas l imp l tal-korruzzjoni, per eżempju fi xiri pubbliku, sistemi ta' taxxa ġbir ta' taxxa. Għalfejn li sibi u trojka u kol f'Portugal id-birek l-tassazzjoni fuq il-fqar fuq il-borgazija fil-waqt li tippermetti benefiċċji fiskali l-kumpanniji li jaħdmu fl-Olanda, Madeira, etc. Għalfejn din il-barka tal-amnestija tal-2012 tal-2013 li taw impunita l-aktar nis li jevadu t-taxxa u permettejtu l-om ukoll li tal-legalizzaw profetti bis-saħħa tal tax havens bil-ħlas ta' 7.5% ta' taxxa. Taqblu l-Ministru tal-Finanzi tal-Portugal għal delegazzjoni ta' Trojka meta konna hemmhekk li summit tal-2010 ta' Dovil bejn il-Kanċellier Merkel u l-President Sarkozy wassal għall-eskalazzjoni tal-spekulazzjoni kontra l-euro. Inti taħseb li dan ukoll l-apru fl-eskalazzjoni tal-kwistjoni tal-bailout tal-Portugal. Grazie. Fu id-dettalji tal-kwistjonijiet fiskali, kifet, aħna dejjem konna favur li jkun hemm sistema progressiva, it-tisħiħ tal-ġbir tat-taxxa ġifir deċiżjonijiet li qegħdin issemmu ma' deċiżjonijiet tal-Gvern Portugiż li juri wkoll kif edna qabel li kwalunkwe pariri nistgħu nagħtu bħala trojka id-deċiżjonijiet ittieħdu mill-gvernijiet nazzjonali u ġustament ukoll għaliex huma għandhom l-accountability politika fuq Dovil. Iva, dan huwa marbut ukoll mal-PSI. Kif taf li sibi ma kienx favur f'dan il-każ, dan ikkontribwixxa wkoll l-eskalazzjoni tal-kriżi iva. U l-eskalazzjoni wkoll tal-kwistjoni tal-yields fil-żona euro. Di mhux l-unika raġuni però. U dan però laqat l-aktar il-dak il-pajjiżi li kellhom zbilanċi strutturali fostam il-Portugal. Però il-ftim ta' Deauville kien il-biddu ta' eskalazzjoni tal-kriżi bla dubju. U l-ICB kien tkellem kontra dak iż-żmien. Grazzi, issa ngħaddu l-kelma lil Ole Schmidt. Jiena, eh, smajtek tgħid li m'għandniex nwaħlu fil-fire engine. Inti kont fl-ICB fl-2012 t-teżor Franċiż, però taħseb li forsi il-Banek Ċentrali u l-ICB għandhom it-tort għaliex ma ma wissewniex sam il-bidu mill-kriżi. Għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq accountability u responsabilità hawnhekk. Naħseb li l-kol kemm aħna nammiraw dak li għamlet l-ICB wara, imma ma ninsewx li forsi jafandkom xi tort għal dak li ġara qabel il-kriżi. L-IMF din hija diskussjoni li għandna noħol u forsi IMF Ewropea. Din hija xi ħaġa tajba jew xi ħaġa li tipperikola l-ekspertiż tal-IMF u l-aħħar punt l-FTT. Ikolli nammetti jiena żvediż u żajnija din is-sistema kienet katastrofi. Però jiena għandi l-impressjoni li l-predeċessuri tiegħek dejjem qalu l-FTT kienet taxxa ħażina, soluzzjoni ħażina, sa bdiltu l-fema tagħkom intom tal-ICB. Mistoqsija tajba. Tejt il-President. Nibda bl-FTT. dak li qegħdin ngħidu huwa li kwalunkwe struttura fiskali inkluż l-FTT hija tajba ġala darba li ma jkollix konsegwenzi negattivi u identifikajna ċerti konsegwenzi speċjalment fil-rigward tal-funzjonament tas swieq term u dan għedni ukoll stati membri l-Kommissjoni. Inti Svediż, jiena Franċiż. Aħna naftiti b'mod limitat li taħdem pjuttost b'mod tajjeb. Hija daqsxejn limitata però mhux bil-fors l-aħjar mudell, però diversi possibiltajiet biex wieħed jimplementa FTT għabbażi tal-kamp ta' applikazzjoni u l-ħsieb waraja. Fuq il-Banek Ċentrali. E, Kellhom jagħtu twissija qabel. Kien hemm falliment kollettiv fl-implementazzjoni tal-qafas ta' trattati dan ednieħ. Dan huwa xi ħaġa falliment kollettiv jiena ma konċ li sibi dak iż-żmien ġifir qed nitkellem fuq min kien hemmhekk qabli. Il-President tal-ICB qabel il-kriżi fl-2005-2006 kien wissa l-Grupp Ewropew li l-evoluzzjonijiet tal-spejjes tal-pag kienu dinamiċi u għoljien wis f'diversi pajjiżi u l-specialment li dispersjoni ta' ziddiet fl-infiq pubbliku l-spejjes kien wis fil-żona euro u li dan eventualment se joħloq il-problemi. L-ICB u parti minnek tkellmet fil-pubbliku wkoll meta il-patt ta' stabilità tkabbir e ma ġiġ implementat fil-2003 speċjalment mill-pajjiżi l-kbar. Ġifri mhux qed ngħid li bassarna l-kriżi, però kien hemm xi evidenza problemi evidenti wkoll li l-sibbi kien semma. Nista' nikkonferma tgħid il-President Anzi, għandek twiġa fuq l-IMF ukoll. Din hija parti mid-diskussjonijiet ukoll li jridu jsiru mill-Stati membri. L-Stati membri tal-żona euro huma membri wkoll tal-Unjoni Ewropea u l-IMF. u huma titolati għall appoġġ tal-IMF jekk il-bord tal-IMF jaqbel bħala membri tal-IMF. Iġifiri għandek daw iż-żewġ dinamiċi. Kif Jena naqbel li kollox jaqa taħt kappa waħda liġi komunitarja ġifiri eh, li jessem ġifiri nerġaw nitfawa taħt il-kappa ta' liġi komunitarja u nizguraw konsistenza mal afas ġenerali li DP, eh, MIP, IP, etc. Dan eventualment għandu jisseħ, pero dan jimplika li l-IMF ma ċem bżonna. Ah, dwar dan m'għandix opinjoni dak li stanajt mill-modi u għall-involviment tal-IMF kien utli biex nżidu parajnejn oħra. B'esperjenza internazzjonali, esperjenza fl-ġustamenti, f'esperjenza fil-ġestjoni tal-kriżi lil pajjiżi tal-żona euro ma kellhomx. L-IMF kienet l-uniku attur fit-trojka li kellu esperjenza bil-ġestjoni tal-kriżi u l kunċett ta' pajjiżi li jkunu waslu għall-insolvenza. Ġifir naħseb li l-kontribut kien validu um, da parti tal-IMF. Jiena xtaqt ngħid li nista' nikkonferma dak li għadha kifet. il-presidenti tal-ICB fl-modi dejjem kienu għalunna biex noqogħdu attenti bit-tassazzjoni, kienu għalunna l-inna tal-Lussemburgu u kol, issa zvengu jgol tal-ħodor, l-axar kellim. Si. Grazzi ħafna sur kurri tal-li ġejt, l għannet jina nishtiq najt illi kellek ħafna kritika stretta ħafna u ħarxa u forsi din mhix ġustifikata minħabba li aħna ma nistgħux verament nikkundannaw lil dawk li pruvaw jgħinu aħna nafu illi verament intom provajtu tagħmlu xi ħaġa illi eh, l-istati membri ma setawx jamlu u ma għamlux, ma s-sumawx il-responsabilta taħħom. Iġifiri intom iħin eh, kollu tridu tismaw din kritika ħarxa minn kejja li intom zammejtu mal-mandat. Iżda xorta hemm bżonn li jkun hemm kritika. L-rissuġġeriment li intom għamiltu kien abbażi tal- Eh, karta ta' drittijiet tal bnidem karta Ewropea u anka id-drittijiet tal-ħaddiema. Intom dan is-suġġeriment u dan eh, il-kritika fil-fatt ġustifikajtu b'tali mod li intom ettu li kiku għas-soċjetà kienet tkun ħafna art li kiku aħna maħadna azzjoni. Iżda dan mhuwiex ġustifikazzjoni fil-kuntest tal-drittijiet Eh, fundamentali. Għal din raġuni suġġerimenti li intom ressaqtu fit-trojka u l-pozizjoni li intom ħattu fil-Bank Ċentrali Ewropew. Eh, ma taħsibx li dan jirrappreżenta ksur ta' drittijiet fundamentali li jorbtu lil kulħadd u li lilkom ukoll bħala istituzzjoni Ewropea jiena nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa dwar dak il-kollega Lang Langnok u l-motta kif inti weġibtu dwar il-ċipru. Intom komplejtu tiffinanzjaw dan il- il-bank minkejja li kien hemm problemi ta' u teddit reali ta' insolvenza. Intom allura l-politika tagħkom ma ta' permettilkomx li li lil dawn il-banek sbux li tidbedu ħafna eh, mill-rikapitalizzazzjoni fil-kas tal-bank lajki. Ma taħsbux li intom mortu kontra ir-regoli li s-soltu timxu bihom u jiena naħseb ukoll li dawk eh, ġġarab dan il-bank? Seta kien aħjar il-situazzjoni? minuti e dmi. darba, Sirgi Gigol dam ħafna għandek zaġ minuti u nofs. Mela, U. l-ewwel punt, l-ewwel nett. Grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Però permetti li ngħid li aħna nqisu r-rwol tal-ICB fil-kriżi mhux biss bħala parti tal-Trojka, però rwol li jgħin biex niżguraw l-istabilità. Ir-rwol tagħna kien li niżguraw stabilità tal-prezz permezz tal-politika u dan għamilnieh b'diversi modi u se nkomplu naħdmu fuq dawn il-linji. Xi ħaġa li rrid insemmi dejna volli ma kienx parti mid-diskussjoni, it-tieni net. Il-Konvenzjoni Ewropea fuq id-dritti tal-bniedem Kifet li sibi jiet jagħti pariri li jessem il-Grupp Euro fl-imkien mal-Kommissjoni u l-IMF mhux qegħdin neħdu deċiżjonijiet, dan minniħ ċar aħna il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea maħniex parti mill-proċess tal-taħid deċiżjonijiet, aħna rwol konsultattiv biss għandna, deċiżjonijiet jaħduhom il-gvernijiet nazzjonali fil-qafas legali tagħhom u da komunitarju wkoll u mill-gruppi tagħhom ukoll. Però rakkomandazzjonijiet tiegħek kienu konformi ma' liġi internazzjonali u soċjali, intom marbutin mit-trattati anke f'rakkomendazzjonijiet tagħkom. Intom ksirtu dawn il-liġijiet, jgħid il-kellim preċedenti. Jiena minix avvukat, ġifieri mhux toqgħod żaffinni fin-nofs fl-ambitu legali, però li sibi huwa marbut eh, bil-liġi, ovvjament. U bħala rakomendazzjoni ta' Trojka dawn iġi rapportati fil-rapporti mill komissjoni Ewropea u dawn ikunu pubbliċi dan jinkludi deskrizzjoni ta' rakomendazzjoni tu tista' inti, però ovvjament aħna marbutin bil-liġi komunitarja. Aħna maħniex lilin minn dan il-qafas. Nista' nkun ċar fuq hekk. Fuq li LA ah, dan jaqgħod taħt l-ICB, kompetenza nazzjonali, Però dan jiddependi wkoll fuq l-evalwazzjoni supervizzorja tal-insolvenza tal-bank. X'kienet is-sitwazzjoni f'dak iż-żmien u x'inhi is-sitwazzjoni issa jekk l-evalwazzjoni supervizzorja ssir minn awtorità nazzjonali. F'dan il-każ il-Bank Ċentrali Ċipriot u dan kien il-każ sa Novembru 2014 meta l-evalwazzjoni tibda. L-ICB għandu jorbot fuq evalwazzjoni li ssir mill-Awtorità Kompetenti Nazzjonali. L-ICB ma kellix u ma t-mandix u mhux se jkollha sa Novembru kompetenza supervizorja. Ah, speċjalment bli LA provdut mill-awtoritajiet nazzjonali. F'dan il-każ ġifieri l-awtorità kienet il-Bank Ċentrali Ċipriot u sentenza tal-dan il-Bank Ċentrali kienet li l-lajki kien solventi taħt l-aspettattiva li ikun hemm l-involviment tal-Unjoni Ewropea u l-IMF. U ma stajna nagħmlu xejn f'dan il-każ, però is-sitwazzjoni jaf tinbidel meta li sibi sir supervisur. Tista' tgħid li jkun sistema aktar sigura, però din mhux parti mill-proċess, grazzi. Grazzi. Sur Karen, ringrazzjak ħafna, mandiġ dubju li l-interventi tijek ennuna nkunu aktar oġġettivi. Entna kollin xejnu ċerti preġudizzi u naħseb li dan jaff ikun ħafna għal xolna. Grazzi l kellimu l-oħrajn li tkellmu, issa l-għalimis fi 17 ta' frar fi 3 ta' wara nofsinar naġġornaw il-lab.